Uh, ladies and gentlemen, I think um, I, I see you all spread out in this. Signori, għaw ħafna din il-kamra, kullħat mxeret um, din il-kamra kbira. Jek joġobkom. Forsi jek tixtiqu tkunu involuti iktar fil-laqatana imxu ftit iktar il-qoddim fis-sala, ħudu post iktar il-qoddim. Anke inaqdu mana fil-ċirku iktar rib tagħna. Lodwa tajba lil kulħadd nibdew is-sessjoni ta' filgħodu tal limko għanna punt importanti fuq l-agenda tagħna waħda l-waħda hija dwar l-emendi għad-drittijiet eh, ta' direttiva ta' drittijiet tal-konsumatur huwa proġett kbir palissa. U mbagħad fl-10 u nofs aħna ser nilqu l-Kummissarju Viċi President tal-Kummissjoni Sur Antonio Sajani biex ikellimna dwar il-programm ta' ħidma leġislattiv tagħha tiegħu għal 2010-2011 fil-kuntest ta' dak li E, kif il-koll tafu huwa dialogu strutturat bejn il-Parlament u l-Kummissjoni. Allura, jina l bira ħrajt taħt e, ma' sultani u ħirqan li jiġi hawnhekk magħna u jitkellem magħna fuq dawn il-punti ewlenin. Jiena naħseb li huwa tajjeb li nfakru lil kulħadd li fil-gwart ta' suq uniku għandna relazzjoni tajba ħafna ma' sur Tajani li huwa responsabbli għall-industrija u l-intrapriża Punt ieħor li xtaqt ngħidilkom issa u mhux fit-tmiem tal-qeta laqa. Ġdin fakkarkom li hemm laqa speċjali ġewwa Strasburg it-tnejn fil-għaxija fil- 7 u kwart ta' disa u kwart li ħajkun dwar it-tieni qari tal-regolamentazzjoni tal-kostruzzjoni tal-prodotti nispera li tumsulu hemm għal din il-laqa. biex nikkonkludi il-punti taftu nixtieq infakkarkom li din il laqgħa hija web streamed. Forsi hawn min qed jissuspetta fejn il-kamra jada sek vojta biex nixtieq infakkarkom li din hija kamra kbira ħafna iktar minn 800 eh, siġu f'din il-kamra u għaldaqstant għalhekk qed tidher daqshekk vojta il-kamra għaliex hija kamra kbira ħafna. Issa ngħaddu għal punti għallum għanna għat ta' punti ta' ftuħ qabel ma nibdew nitkellmu fuq l-emendi dettaljati. Dan il-Kummissjoni Ewropea kienet mitluba mir-rapporter ukoll il-kollegi kollha huma konxi ta' dan li jagħmlu sisjar tal-impatt aġġornat fuq l-emendi tal-rapporter u din id-dan id-dokumenti seġim qassam lilkom. Jiena naħseb li l-aġenda proposta bħalissa li s-Sur Petri mill tg Justice tal-Kummissjoni li jatawnek mana, Iva jataw mana, eh, ser eh, jgħati prezentazzjoni fil-qosor dwar dan imbagħad inkun nistgħu niddiskutu dan il-punt, u mbagħad għandna t-tieni rapport li jiġi mqassam lilkom dwar l-armonizzazzjoni tal-leġi tal kontrat tal-konsumaturi li hemm. U mbagħad ikolkom l-opportunità tkellmu dan il-progress eh, u l-emendi wkoll. Dan ser nibqgħu għaddejjin bih l-10 u nofs rapporter Andres tixtieq tgħid xi ħaġa bħala introduzzjoni fir rigward ta' dawn id-dokumenti jew inkella se nibdew direttament bil-preżentazzjoni. Jekk fil-każ jiena nilqa' lill-kollegi tagħna mill-Kummissjoni u nitlob li Sur Petri li kellimna dwar l-isjar tal-impatt. Sur Petri jekk jogħġbok. Grazie ħafna Sur President. Jiena grat li għatawnek illum naħseb li okkażjoni tajba għall-Kummissjoni li tikkumenta xi ftit iktar fid-dettall dwar l-abbozz tar-rapport mir-rapporter is-Sur Schwab. Aħna fil-fatt konna mitluba mis-Sur President biex eh, nanalizzaw it-tibdiliet proposti fl-abbozz ta' rapport u wkoll li nippruvaw naġġornaw l-assessjar tal-impatt li aħna preparajna l-proposta oriġinali u wkoll abbażi tal-informazzjoni u l-metodoloġija aħna użajna fil-assessjar tal-impatt oriġinali. Għal daqstan dak li għamilna kien li aħna analizzajna la bosta rapport ta' Sur Schwab u identifikajna 11 il- tibdila l-iktar sostanzjali li kien hemm u mbagħad aħna qabbilna dawn it-tibdiliet mal-kwistjonijiet u analizzajni għom ehm, fir rigward tal-assessjar tal-impatt fil-proposta tal-Kommissjoni. Aħna assessjajna eh, bħalma minna fil fl-assessjar tal-impatt oriġinali tibdiliet li kienem fir rigward tal-erba għanijiet ta' politika fil-proposta b'mod partikolari eh, jekk it-tibdiliet jikkontribwixxu għal funzjonament aħjar tas-suq intern it-tieni kif tibdiliet għandhom impatt fuq eh, il-leġizlazzjoni għall l-impjiegi u kif dawn ittejbu l-kwalità ġenerali u leġiżlazzjoni fuq livell ta' Unjoni Ewropea anke livell nazzjonali u wkoll l-impatt u t-tibdiliet fuq il-fiduċja eh, tal-konsumatur aħna rajna li wieħed seta li f'rigward dawn il-11 il-bidla sustanzjali, wieħed seta jiġborhom fil-qosor fi tliet kategoriji ta' tibdiliet dawn kienu tibdiliet li jimmiraw li jintroduċu u huma mmirati b'mod partikolari għall armanizzazzjoni fil-proposta. Kien hemm ukoll tibdiliet li jimmiraw bidla fil-livell tal-protezzjoni tal-konsumatur meta mqabbla mal-proposta oriġinali u wkoll aħna identifikajna tibdiliet li jimmiraw lan tagħhom huwa li jiddefinixxu l-iskop tal-proposta. Jek nispiegajkom fil-qosor da t-tibdiliet ewlenin li għandhom xaqsmu mm, ma' armonizzazzjoni iktar mirata, targeted harmonization, tam tafu li dan għal-għan wara la abbozz tar rapport L-abbozz tar rapport jiproponi bħalma tafu li għatta oqsma għandhom jiġu esklużi minn armonizzazzjoni sieħa bħal pereżempju l-ordni ta' sales remedies u wkoll il-blacklist ta' termini li edin fl-abbozz ta' rapport li jippermettu li l-istati membri li jżidu ma' din il-lista fuq il-livell nazzjonali. U koll l-abbozz ta' rapport jimmira eh, lejn rekwiziti ta' informazzjoni u koll kontratti off premises biex dawn imbagħad ma jkunux iktar meħtieġa fil-proposta armonizzata għal kuntratti tradizzjonali ġu konklużi fil-ħwienet. Ġifiri, l-on-premises contract. Għalla dan huwa Dini għal-idea tal-armonizzazzjoni għandha tiġi miksuba permessa il proposta fl-assessjar tagħna skont l-assessjar tagħna dal ser jirriżulta zida eh, fl-ispejjeż ta' compliance komparati mal-proposta tal-Kummissjoni minħabba li l-kumpaniji negozji li jridu eh, jagħmlu kummerċ transkonfinali jridu jagħmlu moderazzju dawn il-kwistjonijiet ta' sales remedies pereżempju jew inkella dawn it-terminoloġiji. Dawn it-termini, skużawni skont dawn il-proposti il-negozji se jkollhom eh, jisofru iktar spejjeż ta' compliance. Mbagħad hemm kwistjoni tal-garanzija legali. Aħna rajna li fir-rigward tal-on-premises contract, ir-rekwiżiti tal-armonizzazzjoni u wkoll il-kontratti dis importanti u off-premises huma importanti għassu intern u la noqqas ta' armonizzazzjoni fir rigward tal-on-premises contract mhux fil-assessjar tal-Kommissjoni waslu għal eh, telf sinifikanti għal benefiċċji tal dawn in-negozji għal stant. Aħna qegħdin naraw li r-rapp rapport eh, ta' rapporter huwa aċċettabbli fi rigward ta' perspettiva tas-suq intern. Il-livell ta' protezzjoni tal-konsumatur minħabba li f'dawn il-qosma mhux ser ikun effettiv effettwat mill-proposta iżda min-naħa l-oħra wieħed ma jistax ma jittamax għal żieda fil-fiduċja tal-konsumaturi f'xiri eh, transkonfinali meta komparat mal proposta tal-Kummissjoni minħabba li ser ikun hemm regoli differenti u il-konsumaturi ser jiġu konfrontati f'dawn il-kwistjonijiet. Ukoll ir-rapporter tipproponi notifikazzjoni u eh, evaluazzjoni mekkanizmu tagħhom dar il-kwistjonijiet li hu jipproponi li jkun hemm armonizzazzjoni minima per pereżempju żieda ta' termini fuq il-lista legal guarantee, hierarchical remedies, etc. Hawnhekk insibu fl-istess tagħna li dan jista' joħloq xi piece amministrattiv żejjed għall-istati membri għall-awtoritajiet u l-Kummissjoni iżda f'dan l-eżerċizzju huwa diffiċli li tikkwantifika dan kollu biex tara jekk din iż-żieda hija waħda proporzjonata allura ma ikkonkludejniex eżattament l-impatt fuq l-impatt ta' din in-notifika u l-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni. Tieni punt kifet hemm tibdiliet fir-bozz tar rapport li jimmiraw lejn iż-żieda fil-protezzjoni tal-konsumatur, livell ta' protezzjoni tal-konsumatur bħal pereżempju f'każ ta' nuqqas ta' informazzjoni dwar id-dritt tal-tirar eh, hemm dritt li l-withdrawal periods, periodu ta' tirar jiġi estiż għal sena wkoll l-introduzzjoni ta' dritt għal tirar għal online, auctions online Nabbot ta' rapport jipproponi wkoll li il-bidu tal-withdrawal period għal xiri ta' prodotti mhux fil-ħwienet fl-off-premises ġifiri u għandu jkollhom riċevuta għandu ssir meta dawn il-prodotti jaslu għand il-konsumatur. Hemm ukoll regoli fuq ir-rimbors li jinbidlu il-konsumatur li jixtri prodotti ta' iktar minn 50 euro mhux ser jiġu uh, e, mhux ser ikollhom iħallsu jekk huma jkunu jridu jibatu lura l-prodott li jkunu xtraw. huwa ċar ħafna hemm żieda fil-protezzjoni tal-konsumatur livell iktar għoli fil-protezzjoni tal-konsumatur ser jżid l-ispejjeż għan negozji f'dawk l-istati membri fejn il-regoli mjomx daqshekk ta' protezzjoni bħalissa l-konsumatur ġifiri f'dawk l-istati membri fejn għandhom id-dritt għal withdrawal għall off-premises um, ehm, u dan ser ovvjament iżid l-ispejjeż għal dawn il-negozjanti li jibbijaw mhux fil-ħwienet ġifieri off-premises. Nistgħu merbdu fuq il-fatt li nżidu l-protezzjoni tal-konsumatur f'fatt ta' stati membri ma' l-żieda possibilità fiduċja tal-konsumatur. Ġifiri f'termini sempliċi wieħed jista' eh, jagħmel sommarju tal-impatti ta' dawn it-tibdiliet fil-protezzjoni tal-konsumatur bħala trade-off bejn il-livell tal-konsumatur, rappreżent tal-konsumatur. Hija kwistjoni politika ħafna li fil-fatt eh, hija fidejkom u fidejn il-Kunsill li jiddeċiedi. Kien hemm ukoll xi tibdiliet dwar id-definizzjoni u l-iskop tal-proposta, bħal pereżempju r rapport jipproponi li jkun hemm reviżjoni tad-definizzjoni tal-distance eh, contracts u jintroduċi mill-ġdid il-rekwizit li beħ a eh, distanza għandu jisir permezz ta' skema organizzata ta' distance selling, ġifiri bejħa minn mhux fil-ħwienet. Fuq il-kontrat għandu jkun hemm ukoll fejn il-konsumatur li isem ċempel u jordna xi prodott. Hawnhekk għal darb'oħra aħna qed naraw li l-abbozz tar rapport mhux ser jikseb l-istess livell ta' protezzjoni tal-konsumatur bħal proposta tal-Kommissjoni u mhux ser jelimina il-loopholes li aħna konna identifikajna fl-assessjaj tal-impatt fi rigward tal-kontratti għad distanza li mjomx koperti mid-direttiva prezenti. Minna ħal oħra u minnu li diffikultajiet fil-definizjoni tal-Kommissjoni fil-prattika ġew identifikati uh, minn qabel diskussjonijiet mal-Kunsill. Biex niġbu biex namel sommarju tal-konklużjoni ta' dawn il-11 il-tibdila u l-impatt tagħhom komparat mal-proposta tal- uh, Kummissjoni jekk tiġbor kollox fil-qosor u għatar li rapport tar rapporter iżid il-protezzjoni tal-konsumatur fuq għatta punti minnaħa l-oħra kif qed jintroduċi armonizzazzjoni minima f'ċertu waqsma u r-riżultat u li l-protezzjoni tal-konsumatur ser jibqa' frammentat f'dawn l-oqsma. Allura, minħabba dawn din l-armonizzazzjoni dawn is small targeted organization companies dawn mhux ser jibbenefikaw wis immissu intern daqs li kieku ma kienu ser jibbenefikaw taħt il-proposta tal-Kummissjoni. Iżda, u din hija xaġa importanti ħafna, hemm trade-off bejn l-imiraħ tal-proposta u zida fil-protezzjoni tal-konsumatur u minħabba li rapporti mira l-armonizzazzjoni siħa ta' regoli għal kontratti a distanza jew inkella u f'premises li hu importanti għal suq intern, funzjonament tas suq intern l-SSR tagħna u li l-funzjonament tas suq intern xorta waħda ser jitjieb mod sinifikanti taħt il-proposta fil-rapport, fl-abbozz tar rapport meta mqabla ma' situazzjoni preżenti. Grazzi. Well, thank you very much indeed for, um, for going through that. Grazzi ħafna tal-li tkellimt dwar il-punti kollha u nasab dwar ir-rapport il mota kif inti prezentajt l-analiżi tar-rapport fil-fatt verament kien Kienet prezentazzjoni siwi, nixtieq ningrazzjak tal-li diskutejt il-punti kollha u prezentajtomna u issa naħseb li imis li nismaw il kommenti minna ħata xadaw rapporters qabel ma umbat naddu diskussjoni fuq l-emendi. Ġifri naddu l-ewel net ta' surġvab ħalli naraw xieħsepu dwar il-kommenti fuq eh, l-emendi umbat na nistidnu kolli shadow rapporters sabiex jitkellmu fuq uh, dak li huma jaħsbu li huma l-kummenti fuq dan. L-emendi, grazzi ħafna, Sur President, Aziz kollegi, jena naturalment, nishtiq ringrazzi ħafna, palma ringrazzi ħafna l-President, idli aħna kenna spiegazzjoni sa tal-proposti tal-Kommissjoni u anka sabiex huma fil-fatt deċidew li nanalizzaw sewwa sew il-proposti minnaħa naħa tal-Kummissjoni jiena naħseb li jista' jkun li ħajkun hemm bżonn ta' bidliet f'bosta partijiet tar-rapport jiena naħseb li verament kienet ħaġa sivja ħafna fil-fatt li l-Kummissjoni iddeċidiet li tanalizza dan ir-rapport f'taqsek dettal. Jiena nixtieq nirringrazzja ħafna lill-Kummissjoni minħabba li huma flimkien miegħi flimkien ma' Kum kollegi oħrajn verament din jaħdmu sabiex is-suq intern nkun nistgħu nilqu permezz tal-ħidma tagħna l-għanijiet tagħna mingħajr ma nneħħu flessibilità min-naħa minn idejn l-Istati membri u mill-perspettiva tal-Parlament. Dan jidher ċar fir-rapport li jiena ressaqt, aħna nixtiequ nagħmlu ċara li għandna bżonn iktar protezzjoni tal-konsumatur din dejjem kienet xi ħaġa meħtieġa u rridu nkunu kemm jista' jkun prattiċi f'dak li għandu x'jaqsam kontratti tal-konsumaturi kif ukoll sistemi ta' dawn il-kontratti ħalli ħna naraw li f'dak li għandu x'jaqsam il-prattiċità aħna rridu nippruvaw nbidlu ċertu affarijiet u kif għadhom kemm qalu il-Kummissjoni, aħna rridu naraw li l-protezzjoni tal-konsumatur ma tonqos xista dejjem tkun garantita. Il-Kummissjoni fil-fatt ikkonfermat li dan huwa mezz li jista' verament jgħinna jekk aħna bażi ta' dan ir-rapport u apparti tal emendi nippruvaw insibu soluzzjonijiet u naħseb illi dak kollu kien xi ngħid bħala kummenti dwar dan għal issa ringrazzjak. Thank you very much. Now, uh, to the other shadows. Grazzi ħafna shadow reporters, signor Gebhardt Kirchbock. Mela, l nisimaw ftit kummenti simna ħata shadows, kieġobkom. Grazzi ħafna, Sur President. Iva, jina l-ewel qabel kollox nixtieq illi niskuża ruħi mal-kollegi tiem jiena u l-kollega tiegħi qegħdin hawnhekk qegħdin tnejn biss mhux id-din kollha ġifieri pero aħna l-bira ġejna fil-fatt lura minn Budapest fej kena l-laqgħa tal-partit tagħna, kollegi l-oħra tagħna qegħdin hemmhekk fil adom Budapest fil-fatt maħabba li jridu jattendu għall-laqgħa tal-partit tagħna u ma tantx aħna kif suppost illum. L-ewwel qed nixtieq ningrazzja ħafna lill-Kummissjoni Ewropea talli verament analizzat u resqet ilna daqshekk kummenti fuq eh, il-rapport u anka nixtiequ ningrazzjaw ir rapporter Importanti ħafna li nkunu nafu aħna x'inhija l-opinjoni tal-Kummissjoni pjuttost sorpriżi bil-mod u l-proċedura ta' kif mexa x-xogħol. Nistgħu ngħidu li din dan kien mod uniku ta' kif tmexxa x-xogħol u l-Kummissjoni Ewropea għadha tgħid li dan din kienet ix-xewqa tal-Parlament u jiena bħala koordinatriċi fis-sem il-partit tiegħi ma nistax niftakar illi aħna fil-fatt tlabna illi kun hemm analiżi bħal din min-naħa tal-Kummissjoni dwar l-emendi li jitresqu mill-membri parlamentari ta' dan il-Parlament. U jiena Eh, ma nasibx li dinja xi ħaġa daqshekk tajba. Tieni ħaġa li naħseb li għadda xej problematika u naħseb li hemm bżonn li tkun iċċarata u forsi ma da' daqshekk ċara fid-diskussjoni u jiena nixtieq inwessikom fil-fatt aħna din nitkellmu hekk fuq tqabbila bejn il-Kummissjoni Ewropea, l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea u l-proposta tal-rapporter tal-Parlament. U anka il-proposta naħat il-Parlament Ewropew. Aħna qegħdin nitkellmu fuq din it-tqabila ta' dak li aħna din nipruvaw nirrappreżentaw niggarantixxu permezz ta' dan ir-rapport jiena naħseb li din hija xaħġa differenti ħafna dak li hemm fil-proposta tar-rapporter minn dak li qegħdin fil-fatt jipproponu l-Kummissjoni u aħna nixtiequ li verament nitkellmu fuq id-dettall ta' dawn il-proposti u jiena naħseb illi jekk aħna verament ħanamlu hekk m'għandniex nagħmlu tqabbila bejn il-proposta tal-Kummissjoni u dak illi fil-fatt ir-rapporter deċida illi jipproponi, però jiena naħseb illi importanti ħafna li aħna niggarantixxu l-protezzjoni tal-konsumaturi fil-pajjiżi tagħna tal-Unjoni Ewropea u li hija xi ħaġa importanti ħafna ċittadini tagħna. Dak huwa dak illi qed jingħad mill- mir-rapportew, jiena naħseb li rridu noqogħdu attenti ħafna wkoll f'dan il-kuntest. Minħabba li jiena rridu ngħidha ċara li l-ebda emenda min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea u l-ebda emenda min-naħa tal-Parlament Ewropew qiegħda tipprova tara illi għandha tkun analizzata daqshekk bir-reqqa min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea minħabba li ma nistax nara x'tib ta' profittu, x'tib ta' benefiċċju dan jista' jġib. U nixtieq nagħmilha ċara wkoll li f'dak li għandu x'jaqsam il-kooperazzjoni interistituzzjonali bejn il-Parlament u l-Kummissjoni Ewropea, l-Kummissjoni Ewropea Ewropea għandha dritt tal-inizjattiva fil leġizlazzjoni tagħna dan huwa stipulat u dan mbagħad jgħaddi via il-Kunsill u mbagħad jasal għandna. Jiena naħseb li din il-proċedura għandha tinżamm u tkun rispettata f'kull każ. U naħseb għal din raġuni jiena eh, ma nistax laqqas nikkummenta daqshekk fuq il-kontenut u dan id-dokument minħabba li ma kellix ċans biżejt sabiex nanalizzah, però minnaħa fuq il-Kummissjoni Ewropea jiena nixtieq ngħid ukoll li minħabba li intom deċidejtu li tanalizzaw dan id-dokument intom qegħdin tippruvaw ukoll taraw li għaw dawn l-emendi u eh, tafu li intom f'dokument minnhom jiena provajt n-formula u nagħmel lista ta' dawk l-emendi li ma nstabux li mhumiex daqshekk sekċari u jiena nixtieq illi naqafaw l għazzjak. Uh, thank you very much. Um... I just point out, I think, I mean, I recall... Grazie ħafna jiena nixtieq Infakkar li dan fil-fatt ressaq f'Lulju din il-proposta u dan is-suġġeriment meta kien hawn ukoll il-Kummissarju Redding fostna jiena xtaqt li nikkontribwixxi dan il-punt għal dan id-dibattitu fil-fatt biex niċċardaq xejn l-affarijiet minn fejn ġiet il-proċedura sur Rochefort Rochebook. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena naħseb li din id-direttiva isa misħuta biex ngħidulkom il-verità minħabba li aħna ħin kollu tinsibu li nanfusna f'sitwazzjoni fejn qed niddiskutu suġġetti li mhumiex ta' interess primarju iżda ta' interess sekondarju affarijiet żgħar tentu fit jiena naħseb illi fil-verità dan huwa rapport illi kien Eh, siwi ħafna fl-anti u importanti ħafna li konna din l-interazzjoni fil-proċedura illi għad kem kellna prezentata u għek ma nistax nifem għal fej kienem il-menti kontra din il-proċedura maħabba li din kienet xaħġa u proċedura stabilita ġiġa xifti ċurilu, u aħna ma nistax nistennew li l-Kummissjoni tkun daqshekk oġġettiva fl-analiżi ta' dan eh, ir-rapport u tal-emendi imres għal dan ir-rapport. Jina minix qed nikkritika lill uffiċjali tal-Kummissjoni li ħejjew din l-analiżi, però jekk eh, nagħtu ħarsa lejn elementi, jekk dawn huma elementi min-naħa tar-rapporter dawn analizzawhom illum u nkomplu. Il-qudiem però il-Kummissjoni jisa qed tikkumenta fuq il-proposta tagħha stess. Ġifieri Naħseb li forsi jkun tajjeb li naqsu dawn is-sinjal ta' plus u minus li semmit is-Sinjura Gebhardt. Jiena wkoll irċivej dan dokument fl-aħħar net qabel il-laqgħa u għal din raġuni ma nixtieqx immur li lin minn kummenti ġenerali jiena naħseb illi forsi nista' nidħol iktar f'dettall il qudiem u nitkellem fuq il-punti individwali però għalissa ma nistax hekk ringrazzjak. Grazzi ħafna Sur Vilidis. Grazzi ħafna Sur President. Jiena dan ir-rapport ma qrajtux ġifieri ma nistax nikkumment għandi ngħidulkom il-verità. Però jidher illi hemm din it-tqabbila bejn il-protezzjoni tal-konsumaturi ta' drittijiet li għandhom bħalissa u l-mod ta' kif dawn id-drittijiet jistgħu jinbidlu minħabba l-emendi li huma mress għal dan ir-rapport. Jiena naħseb li din hija tqabbila li aħna rridu nagħmlu meta aħna naslu għad diskussjoni tal-emendi. Iva jiena naħseb li l-Kummissjoni fil-fatt identifikat dawk l-oqsma fejn ehm, hija taħseb illi jista' jkun hemm bidlet u dawn ħajaffettwaw it drittijiet tal-ċittadini tagħna. Hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem fuq analiżi tal-Kummissjoni jew nkella nistgħu ngħaddu għall-analiżi tal-emendi wieħed wieħed. Mela l-ewwel nixtieq ningrazzjaw il-kollegi tal-li tkellmu nixtieq ningrazzja ħafna l-Kummissjoni wkoll tal-li għamlu din il-ħidma u nalażi sekk siwja u jiena naħseb ukoll illi din tista' tkun ħaġa li tgħinna ħafna f'dan il-kuntest. U jiena nixtieq issa illi ngħaddi l-mikrofonu lis-sur ġvab ħalli jiftaħ id-diskussjoni u jiena naf illi aħna għandna kopja ta' dan ir-rapport. Iżda aħna m'aħniex qegħdin nipproponi li nidħlu f'ċertu dettalji, jiena naħseb li forsi inti tixtieq tasal ċertu konklużjoni ta' bażi dan id-dokument, però jien naħseb li jkun xi ħaġa sibja ħafna jekk inti tina aġġornament lilna lill-Kumitat dwar il-mod ta' kif għaddejjin id-diskussjonijiet u nixtieq ukoll li jkollna diskussjoni dwar il-kwistjonijiet differenti li aħna rridu navvanzaw fuqhom bilan illi fil-fatt aħna nistabilixxu din il-proposta mill-iktar fiż. Sur ġvab jekk joġbok tistatin aġġornament. Grazzi ħafna sur President. Iva, l ewwel nett jiena forsi nixtieq nibda bl-istudju illi il-professur Reich u l-professur Hawes għamlu għal kollega Sinjura Wallace, sfortunatament ma setax tkun hawnhekk, iżda jiena nixtieq li naqbel ftit ma' Sinjura Gebhardt minħabba li l-analiżi m'għandix biss issir sabiex aħna n-deċidu u nġudikaw dak li sar min-naħa tal-Kummissjoni iżda aħna nafu xinu huma drittijiet li huma stabbilitu nafu illi dawn l-istudju li ħarreċ Mr. Xultinu huwa importanti ħafna rridu nanalizzaw l-istudju illi il-professur Rajx u Hawes għamlu għal fisem il-kollega Sinjura Wallis juri illi dan kien xogħol illi sar malajr ħafna u fl-interess ta' ħidma tagħna f'dan il-kumitat fil-fatt. Jiena naħseb illi kien meħtieġ li fil-fatt aħna nitolbu li dawn iż-żewġ professuri li jagħmlu dan l-istudju li huma esperti f'dan is-suġġett fil-fatt għalhekk aħna tlabna l-palir tiegħu jiena nixtieq ngħid ukoll li dan huwa il-fatt il-raġuni għalfejn aħna nixna navanzaw daqshekk. Nistgħu naraw li f'dan ir-rapport hemm punti ta' diskussjoni interessanti ħafna anka mill-perspettiva u għent ninkludu kol arti tal-ġustizja u aħna dak li għandu xieqsam il-kompromessi aħna din id li dan għandhom rwol importanti b'mod partikolari u naħseb ukoll li xi ħaġa li tista' tgħinna ħafna huma il-paġ minn 19 sa 22 fejn hawnhekk aħna nistgħu naraw illi mhux biss għandna il-plus u l-minus, iżda qegħdin nitkellmu fuq il-minimu u l-massimu minħabba li l-professuru fil-fatt analizzaw kif forsi din hija xi ħaġa li tista' tgħinna ħafna f'din id-diskussjoni huma pruvaw illi fil-verità jiddiskutu janalizzaw punti individwali tar-rapport ta' Sinjura Wallis ħalli jaraw jekk fejn flima qosma jista' jkun hemm armonizzazzjoni minima u fejn din hija suġġerita u jekk din hija ġustifikata u din turina li bla dubju ta' xejn jiena nixtieq ngħid anke fisem fuq fismi stess illi anka fil-rapport tiegħi dan l-approċ imħallat biex ngħidu hekk li huwa suġġeritu aħna fil-prinċipju naħseb illi dawn qegħdin fuq l-istess linja minħabba li aħna nafu li għandna ħafna emendi li kienu mresqa inglis ingliż ukoll il-verżjoni bil-Ġermaniż ħadd għandha titlesta din il-ġimgħa lura jiena sfortunatament ma stajt nanalizza daqshekk bir-reqqa dawn l-emendi, dawn l-emendi kienu bl-Ingliż kif qedtilkom u dawn l-emendi qegħdin juru wkoll li fuq il-prinċipju aħna qegħdin fuq l-istess linja f'dak li għandu x'jaqsam il-perspettiva tal-partiti politiċi differenti. Dan l-istudju jurejdilna u jirina bieċaru ukoll li aħna naħsbu illi għanna din l-istess pożizzjoni, din il-pożizzjoni komuni u għanna dan l-approċċ imħallat illi kollha kemm aħna nishtiqu illi nħadnu. Dak li għandu x'jaqsam il-kollega tagħna huwa daqsxejn maritu jiena nishtiqlu fejqan ta' malajr u f'dak li għandu xaqsam l-emenda ħamsa il-professur Rajħi qed jgħid li jekk aħna fil-fatt ikonna suġġeriment u naċċettaw illi nkopru numru ta' servizzi, anzi inneħħu numru ta' servizzi f'dak li għandu xaqsam il-servizzi li ma provduti mill-istati membri f'dak li għandu xaqsam saħħa, servizzi ta' saħħa natu kas. Jina nasab li f'dan il-kas aħna irridu naraw illi f'kuntest bħal dan din hija konklużjoni tajba ħafna u il-Kummissjoni fil-fatt fl-evalwazzjoni tal-impatt da tgħid li l-kapitlu 2 u 3 jekk dawn naqduhom flimkien dan jista' jkun jista' jirrappreżenta progress għas-suq intern anka għal konsumaturi tagħna. Jiena naħseb minn ħatijaj dak huwa dak kollu li għandi xinejt fuq dawn iż-żewġ studji li saru miż-żewġ professuri, allura jiena nixtieq ngħid li f'dak li għandu ma' diskussjonijiet li diġà bdew u l-pożizzjonijiet li smajna minn naħa tax-shadow rapporters nixtieq illi ngħid dak li qed u nixtieq ukoll illi eh, niprezentalkom ukoll mod ta' kif aħna għandna pjanat li nagħmlu progress. Jiena u x-shadow rapporters il-ġimgħa li għaddiet tajna l-ewwel darba u Dakinhar sfortunatament aħna kellna diskussjoni fuq il-possibilità li jkun hemm kompromess dwar definizzjonijiet li nstabu fl-artiklu 2 u aħna ma stajniex nagħmlu diskussjoni kif suppost minħabba li aħna fil-fatt ndunajna li traduzzjonijiet kienu għadhom ma tlestewx aħna kellna dawn id-definizzjonijiet bl-Ingliż iżda ma stajniex fil-fatt aħna niddiskutu dawn il-punti ta' definizzjonijiet minħabba li ma kenniex id-definizzjonijiet bil-verżjonijiet lingwistiċi differenti. Allura din posponajni għadin diskussjoni aħna is-sena ġimgħa dieħla skużawni fi Strasburgu ħaniltaqgħu fit-22 ta' Novembru aħna ħanibdew illi nanalizzaw dawn l-emendi u naraw fejn jista' jkun hemm kompromess u nanalizzaw fejn hemm konflitt ta' opinjonijiet. Jiena fisem il parti tiegħi nixtieq ngħid ukoll li aħna iltqajna għall-ewwel darba din il-ġimgħa dwar dan is-suġġett u aħna nistgħu naraw li hawn dan il- dawn għanna din il-possibilità realistika li fil-fatt aħna nkunu nistgħu niftehmu ma' dawn reporters u l-ikbar problema li għanna tinstab fil-kapitlu 4 fil-fatt u għanna l-artiklu 26 li jiprezentanna ftit problemi u anka l-artiklu 28 li prezentanna ftit problem. Fl-artiklu 22, għawek, dak li għandu xjaqsam il-proporzjonalità u il-kontratti nistawx nistgħux naraw li hemm daqshekk emendi f'dan l-artiklu fil-fattu dawn l-artik dawn l-emendi nistgħu naqduhom u hawnhekk fl-artiklu 22 qegħdin naraw jekk aħna fil-fatt hawnhekk nistgħux ikonna dan il-dritt il-konsumatur kun jista' jitlob għal kompens meta ma jkunx kuntent Eh, bil-prodott tal ċertu perjodu ta' żmien u aħna rridu naraw jekk x'ħajġri eżattament fuq dan fuq il-bażi tal-armonizzazzjoni u U hemm ukoll bosta kwestjoni tu mistoqsijiet dwar dan l-artiklu u dan juri li hemm ħafna possibilitajiet differenti, però aħna nixtiequ li fil-verità li konna l-istess livell ħalli bekk aħna nkunu nistgħu ikollna l-istess bażi komuni mbagħad naraw l-istati membri skont huma sa fejn jixtiequ jaslu. Mbagħad għandna l-artiklu 26 li wkoll qed jippreżentana xi ftit problemi aħna qegħdin naraw li f'dan il-każ ukoll aħna qegħdin nitkellmu fuq il-kwistjoni jekk l-istati membri għandhom xi possibilità li fil-fatt ikoll jippreżentaw dawn il-possibilitajiet kollha l-konsumaturi jew inkella jekk jixtiequ xi U aħna rridu naraw ukoll li rridu insibu soluzzjoni naturalment rridu niggarantixxu dak li diġà huma drittijiet tal-konsumaturi, rridu naraw li f'dan il-każ aħna fil-fatt narfu l-fatt li nixtiequ armonizzazzjoni minima f'dan il-kontest u f'dak li għandu x'aqsam l-artiklu 28 jiena nixtieq insemmi wkoll illi hawnhekk nixtiequ nejdu illi fil-fat għanna bosta punti li huma problematiċi. Għawek għanna varjetà enormi, differenti ħafna ta' drittijiet li huma garantiti mill istati membri differenti u jekk wieħed fil-fat jibbaza fuq eh, il-fatt li aħna nixtiequ armonizzazzjoni sħiħa u noqogħdu niddiskutu mbagħad il lemendi kollha fuq bażi individwali jista' jkun illi jkun dan il-perjodu ta' sena jkun biżejjed jiena daqsxejn eh, minx daqseg ċert fuq il-pozizjoni li għanna nieħdu dwar dan minħabba illi din dan l-approċ normalizzazzjoni sieħa huwa possibilità, però aħna għedna wkoll li f'dak l-indux jaqsam il-protezzjoni tal-konsumatur manda titnaqqas fl-ebda pajjiż tal-Unjoni Ewropea għal din raġuni din hija xi ħaġa l-iktar importanti. U eh, fissem il-Germania, aħna ma nasbux li din l-emenda tista' twassal għal tnaqqis tal-protezzjoni tal-konsumatur minħabba li aħna għandna dan il periodu ta' garanzija ta' ħames snin fil-fatt Iżda dawn diġa tneħħew ċertu affarijiet mill-artiklu 4 allura il-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-direttiva mhijiex ħataffettu protezzjoni tal-konsumatur li aħna nofru. Dak li għandu x'jaqsam eh, l-emendi aħna nafu u nistgħu ngħidu li dawk li jixtiequ armonizzazzjoni mina ma din tista' tkun garantita ħalli bekk huma jekk ikun hemm xi sat membri jixtiequ jżidu l-livell ta' protezzjoni tal-konsumaturi jistgħu jagħmlu dan. Jiena naħseb ukoll li dan kollu ħan iċċaraw Fit-23 ta' novembru meta niltaqgħu ma' Shadow Reporters kun nistgħu diskutu naturalment bil viżjoni lingwistiċi differenti u jiena naħseb ukoll li skont it-timetable li aħna pjanajna fil-fatt din nimxu kif eh, xtaqna nimxu għadin nagħmlu progress tajjeb u ħaniltaqgħu F'Novembru s-sal ġimma diħla un batħan il-taqaw kol f'Diċembru kien hemm punt li weġġani xiftit biex ngħidlek u ħoloq li daqsxejn problemi minħabba illi aħna nishtiqu li fis-26 ta' Novembru ħajkun possibbli sabiex aħna nerġgħu niltaqgħu, minħabba li aħna għandna verament bżonn ta' ħafna ħin sabiex nanalizzaw u niftimu bejnietna u nivvutaw. Iżda dan l-slot eh, inata għal diskussjonijiet fuq l-att tas-suq intern, Single Market u jiena jkolli ngħid li dispeċini ftit minħabba illi m'għandniex ċans biżejjed sabiex niddiskutu din id-direttiva u nixtieq nkun nafina x'jaħsbu il-kollegi tiegħi ġifiri li eh, dan l-islot fit-23 ta' Novembru wara nofsinhar li kun jista' jkun pospost ħalli aħna nkunu nistgħu fil-fatt niddiskutu aħna bejn il-kollegi jiena nixtieq naqafaw eżis President u nittama li konna skambju ta' opinjonijiet interessanti. Grazzi. Well, can I suggest that we should probably take the detailed timetable negotiations between us? Forsi nistgħu niddebattu dan fuq livell personali u mhux naraw dan fuq livell ġenerali, mbagħad niddeċidu. Jiena nixtieq ngħid li l-iskeda tal-paġni 19 23 hija utli fl-opinjoni tiegħi tejn u turi differenza wkoll bejn rapportana u l-affarijiet u l-Kumitat tal-Affarijiet Legali Anki forsi x-shadow rapporters jistaw irżidu kommenti tagħhom fuq din l-iskeda biex naraw fejn kien hemm problemi. Il-perspettiva tiegħi bħala President hija dik li mkompli segwi d-diskussjoni u issa ħnaddi biex ikun hemm round tal-kellima shadows rapporters mbagħad l-ewwel nett għandna l-Sur Rochefort ma nafx hekk se jitkellem fi sem il-ħodor illum. Umbat, s sinjura Turunen li mux edawn. Sur Biler, ijataw, nilqa, nilqaw fostna u anke sur Trijan Filidis. Nasib ijatawn. Forsi jemxie xie membri oħrajn tal-komitat li jishtiqu jikkommentaw, iżda l-ewwel naddil kelma lis-Sinjura Gebhardt. Grazzi ħafna sur President, jina u koll minix kellem fissem il-partit tal-ħodor Naħseb li s-sur tlaqqas, pero jena nixtieq ngħid kif għalet is sinjar Rottener li din jimessaġġ tkun Għawek, meħabba li għanda avveniment importanti ħafna li tisir fil-pajis tagħna, jiena minix ħanoqgħod nidħol fl-istudji differenti li saru, iżda jiena nixtieq nitkellem xi ftit fuq dak li ntqal minnaħat naħa tas-sur Rochefort. Aħna qegħdin nitkellmu fuq il-kontenut, mhux biss noqogħdu nitkellmu fuq id-dettalji u t tentu fitu li nintilfu fuq dan l-affarijiet. U jiena naħseb li naturalment aħna nixtiequ li nirrispettaw l-slots u l-ħin li kien allokat għad-diskussjonijiet tagħna u għadin raġuni jekk jiena eh, jiena ħan li mhux ħanagħmel kummenti fuq l-istudji li saru jiena nixtieq nitkellem fuq l-emendi li tress u minna ħadha l-partit tiegħi u nixtieq li niċċarhom xi ftit jekk L-ewwel aħna għalina kien ċar ħafna li aħna ma nixtiequx armonizzazzjoni kompleta u sħiħa kif kien propost minna ħadha l-Kummissjoni Ewropea iżda li aħna minna ħatana xtaqna li kolna dan l-approċ mħalla. Taħna bazi tal-artiklu 4 fil-fat ressaqna emenda pala bazi għad-diskussjoni tagħna u dan ukoll huwa l-bażi tal-emendi kollha li aħna ressaqna sabiex ikun hemm armonizzazzjoni minima ħafna mill-loqsma u li niddefinixxu x'għandu jkun protezzjoni minima għall-konsumaturi tagħna u aħna wkoll naħsbu li fil parti tagħna għandna bżonn li diskutu li ma punti aħna nistgħu naċċettaw f'liema oqsma nistgħu naċċettaw li jkun hemm armonizzazzjoni sħiħa u iżda xorta waħda aħna ma naħsbux li għandna niggarantixxu dak li kien propost minn tal-Kummissjoni li preferu l-proposti tas-Sur Ġvab. Issa għalina is-Soċjalisti Demokratiċi aħna l-iktar ħaġa importanti għalina huma drittijiet tal-konsumaturi f'dan e, f'din id-direttiva. Dan hija dawn huma l-qalba fil-fatt ta' din id-direttiva u dan huwa punt fejn aħna ma nistgħux naqblu daqshekk minħabba li aħna din nitkellmu fuq id-direttiva tal-protezzjoni tal-konsumaturi jekk id-direttiva għandha dan l-isem għandha tiggarantixxi fil-fatt il-protezzjoni tal-drittijiet tal-konsumaturi u aħna nħasbu wkoll li dak li għandu x'jaqsam mis-suq intern. Aħna eh, rrid ikollna wkoll is-suq intern msemmi fl-isem ta' din id-direttiva. Jiena naħseb li f'dak li għandu x'jaqsam il-konsumaturi tagħna ma rridux naħna nattulhom għajnejhom u nipruvaw mbiħulom xi ħaġa li mhijiex. ġifiri jridu fit-titlu ngħidu biċ-ċar dak illi huwa l-kantenu ta' din id-direttiva. Jiena naħseb ukoll li f'dak li għandu x'jaqsam. Il-lemendi aħna għandna ċertu emendi li qed jippruvaw u jżidu l-protezzjoni tal-konsumaturi, jżidu mad-drittijiet li huma diġà garantiti, però dan mhux xogħol jista' jsir mill-lum mal-għada iżda dan huwa xogħol li jista' jsir pass pas Jiena naħseb li aħna dan qedni aħna fin-naħa tal-Parlament u kellna suċċess ukoll dwar fdal l-aħħar 20 sena aħna dejjem irnexxilna nimxu pass żgħir iktar qudiem u jiena nixtieq nagħmilha ċara wkoll illi f'dak li għandu x'jaqsam id-dokumenti illi Illi ċifra l-kumpaniji żgħar ta' daqs medju bħala komunikazzjoni minna tagħna u importanti ħafna li aħna f'dak li għandu x'aqsam il-liġi kontratwali mhux biss Eh, ma jkonniex anzi bidla kompleta minħabba li aħna maħna ħan idraw is-sitwazzjoni ġdida u din ħad toħloq problemi kbar speċjalment għal kumpaniji żgħar daqs medju minħabba li huma ma jkunux jafu eżattament x'inhi għal pożizzjoni tagħhom u x'numa l-kompetenzi tagħhom. Importanti ħafna li dan dejjem nżommu maħna anke meta nkun din narrazzaw kemm l-emendi tal-Kummissjoni kif ukoll l-emendi tas surġva Ġvab. Issa ngħaddu ewwel kapitlu. Dan huwa kapitlu fejn aħna bħala partit fil-fatt għandna din nistgħu nimmaġinaw li sa jkun hemm armonizzazzjoni sħiħa f'dan il-qasam li jirrepreżenta dan il-kapitlu. U naħseb l-importanti ħafna li konna definizzjoni dwar id-definizzjonijiet tal-konsumatur. U eh, illi nippruvaw naqs kem jista' jkun l-inċertezzi legali u f'dak li għandu x'jaqsam ukoll l-istudju tas-sur eh, tal-professuri li aħna kellna aħna rajna illi aħna m'għandniex sfurzati li fil-fatt nadattaw li jkun hemm din l-armonizzazzjoni sħiħa. Jista' jkun illi nkopru wkoll ċertu suġġetti oħrajn u din hija xi ħaġa importanti li aħna pruvajna illi nilħu permezz tal-emendi li suġġerejna għandan il-kapitlu. Kapitlu biħor li importanti, ħagħa oħra li importanti ħafna f'dan dan il-kapitlu għalli aħna rridu nejdu illi il-teknoloġiji l-ġodda bħal dawn il-prodotti digitali ma tneħħewx, ma kinux eh, fil-fatt aħna ma jomx, mhux bizbal, iżda aħna qegħdin nitkellmu f'qasam fil-fatt hawnhekk fejn hemm verament ftit regolamenti u allura jien naħseb li f'dan il-kontest għandna l-opportunità illi naħdmu flimkien illi nistabilixxu leġiżlazzjoni komuni għall-istati membri kollha illi konna l-istess miżuri ħallibek aħna fil-fatt ma nkunux qed inbidlu dak li diġà jeżisti fl-istati membri iżda nkunu fil-fatt qegħdin nistabilixxu bażi komuni għall-istati membri kollha għal din raġuni jiena nixtieq nerġgħu jkunu inklużi dawn il-prodotti aspetti digitali. Jina naħseb ukoll illi eh, f'dak li għandu xaqsam eh, il-prodotti digitali nixtiequ li jkunu inklużi ħallibek, per eżempju, l-kummerċ f'dak li għandu xaqsam software ikun ukoll kopert minn din id-direttiva minħabba li anke f'dan il-qasam Jina diġa esperienzajta di b'mod personali, jina nixtri software fuq l-internet u nasib li nkunet nixtri għamix il kumpanija ġermaniza, bat nara illi il-flus fil-fatt teħduli mill-kont tiegħi u kont iċċarġata jiena ċertu flus żejda minħabba illi kienet tranzazzjoni eh, minn xi pajjiżi ieħor li tieħdu l-flus pereżempju mbagħad ninduna li din kienet kumpanija bbażata fir-Renju Unit. Ġifieri importanti ħafna li nkunu eh, konna kemm jista' jkun ċarezza anke f'dawn it-tip ta' tranzazzjonijiet. Aħna wkoll ma naħsbux li jem huwa tajjeb illi naqdu kapitlu 3 u kapitlu 4 minħabba li l-kapitlu 2 m'għandux japplika biss għal kumpaniji differenti, iżda dan għandu japplika wkoll f'kull qasam. Jiena naħseb illi m'għandniex nimponu l-ebda restrizzjoni laqqas dak li għandu x'jaqsam id-drittijiet tal-konsumaturi dan m'għandhomx jittieħdu barra minn dawn u naħseb il fatt li naqdu l-kapitlu 43 hija xi ħaġa problematika ħafna. Sala l-kapitlu 5 aħna fil-fatt dwar l-obligi, aħna naħsbu li f'dak li għandu xaqsam l-obligi ta' informazzjoni u kol dawn irridu jkunu stabiliti bl-iktar mod ċar ħalli aħna fil-fatt ikollna l-iktar bażi komuni mingħajr ma naqsu l-flessibilità tal-Istati Membri u mingħajr ma nxekklu l-Istati Membri milli huma jiffukaw fuq ċertu suġġetti li huma jaħsbu li huma partikolarment importanti jew li jixtiequ pereżempju jistabilixxu ċertu regoli speċifiċi fuq ċertu problemi li huma għandhom fil-pajjiż tagħhom, ġifieri l-flessibilità tittinżamm f'kull każ. U um, għalhekk aħna resaqna emenda anka f'dan dwar il-kontenut dan il-kapitlu. Issa, għawek aħna fil-kapitlu li mis aħna naħsbu li ma nistawx nitkellmu biss illi fulfat illi wieħed għandu dan id-dritt li jerġa' jibgħat il-prodott. Lura iżda aħna rridu nitkellmu fuq il-kontenut ta' dan id-drittijiet. iridu nitkellmu wkoll fuq l-ispejjeż li huma marbutin ma' din it-tip ta' proċedura aħna ma nistax ma nistgħux inħellu l-affarijiet eh, kif huma laqsek vagi, aħna wkoll naħsbu illi f'dak li għandu x'jaqsam din il-proċedura naħsbu li hija possibbli u naħsbu li hija importanti ħafna wkoll illi dan jinżamm fidejn il kumpanji dan il-pis u mhux fidejn il-konsumaturi kif aħna fis-soltu nagħmlu il ġermania Issa dwar kapitlu 3 tal-informazzjoni għal-konsumatura, għal konsumaturu fil-fat il- il-possibilità li l-konsumatur jibat prodott l-ura u jikanċella l-kontrat għana naħsbu illi għawek f'dan il-kontest aħna provajna analizzaw eżattament x'nistgħu nagħmlu, aħna ressaqna mendu min-naħa tagħna li fil-fatt huma bażati fuq il- fuq il-prinċipju ta' armonizzazzjoni minima u aħna provajna naraw kif nistgħu aħna nanalizzaw u naħdmu iktar fid-dettal fuq dawn il-punti xi ħaġa illi ħawditni nkwetatti daqsxejn mhux ħażin huwa li f'ħafna każi il-konsekwenzi ta' eh, armonizzazzjoni sħiħa f'dawn il-loqsma, ma nistawx nkunu nafu eżattament x'jista' jkun minħabba li jista' jkun li armonizzazzjoni sħiħa tkun implementata fl-Istati membri kollha ma nistax jiena nkun naf huma l-konsegwenzi fis-27 stat membru differenti, ma nafx dawn l-emendi x'jistgħu eh, eh, kif jistgħu jaffettwaw is-27 stat membru differenti, nista' nitkellem fisem il-pajjiż tija izda mux fisem ħattijħor, għaddi raġuni qed nimxi bil-galbu ħafna f'dan il-kontestu qed noqgħod naqra lura issa dwar il-kapitlu erba' dwar il-kontratti tax-xiri jiena naħseb li hawnhekk armonizzazzjoni siħa nistgħu ninsewa kompletament. Mqas biss nikkonsidrawha aħna naħsbu illi fil-fatt aħna qegħdin nqisu illi eh, Ma nistawx naqbdu nippruvaw niftehmu l iktar fis possibbli l-iktar ħaġa importanti għalina li jkun hemm l-iktar tip ta' varjetà garantita u eh, ħalibek il-fatt li fil-fatt il-konsumaturi ikunu jistgħu jkollhom vantaġġ minn din il-proċedura din hija xi ħaġa li aħna verament nistgħu naħdmu iktar fuq issa dwar il-kapitlu 5 aħna wkoll naħsbu illi importanti ħafna illi naraw il-klawżoli tal-kontratti u aħna u ukoll f'dan il-qasam nistgħu ninsew il-possibilità li jkun hemm amministrazzjoni sieħa, però nixtieq ukoll inkun nafu x'inhi l-opinjoni ta' dan il-kumitat huwa tajjeb ħafna li aħna għanna din l-opportunità diskutu bejnietna u dwar kapitlu 6 għalina huwa ċar ħafna illi l-proċedura ta' komitoloġija tal-Kummissjoni Ewropea ma aħna ma nistgħux naċċettaw f'dan il-qasam ma rridux illi aħna ikollna emendi li jkunu proposti u implementati biss mill-Kummissjoni Ewropea minħabba li hawnhekk aħna nixtiequ niggarantixxu ħafna drittijiet tal-konsumaturi u għal din raġuni jiena naħseb li l parlament Ewropew għandu ikun involut f'din il-proċedura ta' kodeċizjoni mal-Kummissjoni Ewropea. Dan kien din kienet analizi ħafifa, ħafifa fuq l-emendi li tresqu minnaħat tal-partit tiegħi u hemm ukoll numru ta' emendi oħrajn illi trasqu mill-partit politiku tiegħi illi huma wkoll f'dan l-istess b'dan l-istess għan u sabiex nala jiena eh, nixtieq ngħid u nżid illi aħna tal-opinjoni illi l-armonizzazzjoni minima hija l-aħjar proċedura, l-aħjar mod ta' kif nistgħu navvanzaw mhux biss minħabba li aħna għandna sistemi differenti ħafna fl-istati membri għal protezzjoni tal-konsumatur u diffiċli li aħna niftemu bejnietna, iżda anke f'dak li ndixxa qassam ir-rispett ta' drittijiet tal-kumpaniji żgħar ta' daqs medju, speċjalment dawk illi ma jistawx jaraw illi jitnaqsu ċertu drittijiet illi għandhom minħabba illi huma pereżempju jkollhom ikunu mdorrijin għal ċertu sistema mbagħad impoġġuhom f'sitwazzjoni diffiċli ħafna li jdu jidraw pożizzjoni u liġijiet kompletament differenti li jinsabu eh, mbagħad nkunu nistgħu aħna fil-fatt minħabba fekk impoġġuhom ehm, fi żvantaġġ meta qabluhom ma' kumpaniji kbar. Dak kollu illi kelli xi ngħid grazzi. Ah, well, thank you very much. Grazie ħafna. Grazzi tal-li ċarajt uħut minn kustjonijiet u għanortuħu kol mal-proposti tal-Komitat tal-Affarijiet Legali, kollegi. Sur surtajja ġej l-10 u nofs, hemm laqat oħrajn ta' shadow rapporters iżda naħseb li tkun utli li nisimgħu mod pubbliku x'għandhom xi jgħidu shadow rapporters għalhekk nixtieq nagħti kelma lil ħames shadows kollha żdiktar mandumu iktar mhux se jkun hemm mhux ser ikun hemm ċans biex kulħadd jitkellem. U għalhekk inħeġġiġkom iżommu fil-qosor jekk jogħġobkom shadows u tajdunna jekk taqblux jew le. Sur Rochefort l-ewwel. Grazzi President. Ħa nipprova nżomm fil-qosor kemm jista' jkun. Forsi nista' nibda b'xi kummenti fil-qosor mill-professur Rajh dwar il-puntat luq ta' Sur Ġvab flimkien mal-direttiva li hemm msemmija fil-paġni 19 sa 22 kien sommarju konċis ħafna u dan jerġa' ħodna lura għal punta tluq fejn nanduru mal-lowza nipprovaw naraw jekk semmorru minn armonizzazzjoni minima jew massima. Meta naqraw dan ir-rapport minn dawn żewġ professuri dak li tara huwa li l-rapport ġvab u Wallis huma karatterizzati l-aktar minn approċċ minimalista minn naħa ta' Sinjura Wallis u naħa il kontrarju mis-sur ġvab. Dej iktar naqbel ma l-idejat ta' l-Onorevoli Wallis li naqsu l-ambitu għal armonizzazzjoni massima iżda xorta waħda naħseb li għanna nżommu f'ċertu każijiet. Walek donna isna deħlin fid-direzzjoni fejn ħajkonna armonizzazzjoni u se nadottaw biss l-approċ massimalista meta jkun hemm vantaġġ għal dan. U memx ħsara jekk dan iseħħ. B'dan l-approċ tista' tiżviluppa swieq aħjar mingħajr ma xekkel id-drittijiet tal-konsumatur. Naħseb li dan qed nieħbos ta' drabi iżda iktar importanti li tħares lejn kwistjoni minn ġdid meta terġa' tanalizza s-sitwazzjoni irridu nkunu ċerti li ma jkunx hemm differenza bejn il-ħarsin tal-drittijiet tal-konsumaturi u id-daqs tas-suq. Forsi tista' nistgħu nġibu l-eżempju ta' Franza, fejn Franza huwa pajjiż li eh, għandu ħafna ħarsin tal-konsumatur u għandu dinamizmu ekonomiku wkoll. Ġirin tagħna jikkritikana li konna ħafna konsum u forsi hemm fatturi ta' tkabbir li huma qed eh, jebu fi Franza. Iżda, jekk naraw dan l-eżempju ta' Franza, rridu naraw jekk hemmx jekk hux possibbli li jkollna xejrid ta' dinamiżmu ekonomiku li jkollu impatt fuq il-fiduċja tal-konsumaturi. Imbagħad l-importanti li jkollna l ħarsin ta' drittijiet tal-konsumaturi. l konsumaturi rridu jkollhom moħħhom mistrieħ li qed jiġu salvagwardjati. F'dawk l-ekonomiji fejn inti qed tipprova tlaħħaq u tagħmel tajjeb għal ħin mitluf, hemm ħafna konsumaturi li jistgħu jixtru. L-ewwel nett irid ikun hemm irridu jżommu mal-standards li hemm u mbagħad irridu jżommu irridu naraw l-istorja tal-pajjiżi differenti. Iżda nafu li hemm pajjiżi oħrajn fejn jiffukaw aktar fuq dawn l-affarijiet. Jekk naraw prattiċi pal pereżempju l-internet jew it-teknoloġiji diġitali, il-pożizzjoni tal-konsumaturi tiddependi fuq il-ċertezza li jkollhom fuq il-serħan il-moħ li jkollhom u għalhekk rridu naraw li il-konsumaturi jkunu fiduċużi u mbagħad nkunu nistgħu nimxu f'din id-direzzjoni. 96% tal-utenti fi Franza jipreferu fornitur wieħed għall-elettriku għad-dawl. Iżda, jina tkellimt ma l-kollegi tal-grupp tijaj naf li kena 600 emenda minnom resaqtom jien. Iżda dak li xtaqt namel issa u għalli nhar it jita ħan nibdow naħdmu fuq l-emendi ta' kompromess tal-kapitlu 4 li r-rapporter kien qed jeżamina. U <clears throat> naħseb li huma punta tluq tajjeb ħafna, mhux qed ngħid li għandna bidlu kollox, iżda nirringrazzja l rapporter għax xogħol siwi li jagħmel, issa naraw il-kompromessi u naraw kemm nistgħu nilqaw jew nixħdu minn dan ir-rapport. Ħanibdew bil-kapitlu 4. Kienu ma kakki jibdow propju b'dan il-kapitlu, iżda rridu naraw l-armonizzazzjoni fuq liema livell ħan nistabiluha. Ma nafx kemm hawn minnu ħerqan jibda fuq dawn, pereżempju fuq il kunsinni u li niżguraw li jkun hemm konformità tal-kuntratti, iżda jiena nixtieq ngħid li fil-kapitlu 4 l-iktar kwistjoni taħraq hija fil-kapitlu 26 fejn hemm l-appell tal-konsumaturi fejn il-kontratt ma jiġix irrispettat. Hemmhekk ma tkunx tista' ikollok armonizzazzjoni massima, minn tal-inqas għandu jkun hemm armonizzazzjoni minima u għalhekk ma nkunx favur ġerarkija tal-ermedi. Pajjiżi fejn il-konsumatur jista' jażel it-tip ta' kumpens skont ovvjament il-differenzi li hemm f'dak il-pajjiż minn fejn qed jixtri u jekk aħna nitkellmu propju fuq dan dan xekkel il-ħarsin konsumaturi b'mod ġenerali. U minħal oħra lek xtaqtnajt fil-qosor li na favur li nieħdu nota tal-kapitlu 2 u 3 għal raġuni politika li tkun utli għalina li nimxu qafas li tantu huwa ristrett u nifukaw fuq l-affarijiet iktar minn qogħdu naraw l-istampa ġenerali kollha u nitkellmu b'mod fieraħ. F'dik is-sezzjoni l-importanti huwa li nifrokaw fuq il-beħ lilin mill-ħanut u naraw li ma noqogħdux nitkellmu biss fuq prospettiva ta' suq uniku. <clears throat> Għalhekk ikun aħjar li konna ambitu li jkun idjaq biex bekk nkunu nistgħu nifukaw aktar fuq il-ħarsin tal-konsumatur. Għalhekk ikun ta' vantaġġ li ikonna xi ħaġa li jkollha impatt strateġiku akbar u dan nistgħu niksbuh jekk jirnexxinna nimxu f'din id-direzzjoni. Ħajkonna bżonn modelli ġodda ta' kummerċ, per eżempju, il-bejħ li l il-ħanut u fuq distanza u għalek. Jekk qed nifhem sew ħanibdew bil-kapitlu erba' bl-emendi ta' kompromess u ħerqan ħafna li noħroġ minn tal-inqas Emenda waħda ta' kompromess. Iva, naqbel mija, kiet il-President. Nibdow minn hemm u grazzi tal-kontribut tiegħek. Bħalma qalet is-Sinjura Rule. Skużani, Sinjura Turelin ma fron ma tnix li ma kellix l-opportunità li tiġi, ma setax tiġi u għalhekk ma nix lesta. Ma importax, ma nista ngħaddu qassur bila, jgħid il-President. Grazzi ħafna. Din id-direttiva hija dokument kumpless ħafna u l-ħarsin tal-konsumaturi ħaj jiddependi propju fuq din id-direttiva. Għaldaqstant? Tkellimna fid-detal dan fuq dan is-suġġett kellna 600 emenda temenda rridu naraw kif issa x'inhuma l-punti di vista differenti fuq it-test tal-Kommissjoni Dan nistgħu naraw faċilment minn numru enormi ta' emendi u għalhekk irridu naraw kif nistgħu mmorru lil mid-differenzi nsibu punti ta' qbil. Dan għadu ma seħx wara kif huwa diffiċli li nanalizzaw it-test u naf fiċċert li mhux se nanalizzaw id kolla kollha lu mhux possibbli. U għalhekk ħanaħdmu fil-laqat ta' shadows biex dan nagħmluh. Nishtiq insemmi uħut mill-affarijiet importanti, per eżempju fir rigward id-direttiva li naqgħu flimkien il-kapitlu 2 u 3 u narbtuhom mal kapitlu 5 għal rekwiżiti ta' informazzjoni ġenerali dan ifisser li l-aspett orizzontali ta' direttiva jintelef għal kollox. U fir rigward l-armonizzazzjoni l-grupp tal-ICR jappoġġa l-approċċ pragmatiku li jkun hemm armonizzazzjoni fuq livelli differenti iżda mbagħad fil-stamp aktar ġenerali rridu nkunu prattika. Issa ma bosta drabi li għanna analizzaw l-artikli wieħed wieħed minn tal-inqas l-iktar importanti Mbagħad nkun nistgħu naraw fejn nistgħu nagħmlu armonizzazzjoni massima u fejn nistgħu jew ma nistgħux nilħu qbil. U hekk imbagħad nkun nistgħu niddeċidu fuq il-livell ta' ħarsin li rridu noffru l-konsumaturi tagħna fil rigward il- l-artikli perikolużi għalija l-artiklu 3 u 4 u l ektar diffiċli, per eżempju l-artiklu 6 u 20. fejn ma nistax nelqaw il-proposta tal-Kommissjoni li dan ifisser li dajfu l-level ta' ħarsin li hemm bħalissa fċertu stati membri u l-konsumatur li għandu l-għażla li jew jagħmel irmedju jew inkella jkollu prodotti ieħor jew inkella jkollu rimbors. L-emendi ovvjament bidlu testa direttiva u nittamaw li nistgħu nsibu bil biex dan ma jkunx il-każ. Fl-artiklu 28 ir responsabilta tal-negozju jiena restaqt emenda propju fuq dan u aħna nixtiequ nestendu il-perjodu ta' irtirar ta' set snin għal set snin. Sentejn mhux biżejjed, speċjalment ċertu situazzjonijiet komplessi u prodotti komplessi, per eżempju il-madum. u anke fir rigward l-spare parts, dawn għandhom ikunu koperti fid-direttiva. għaliex bekk nkunu nistgħu neliminaw il-prattika li hemm bħalissa li wieħed joffri spare parts ta' kwalità baxxi, baxxa. Imbagħad fuq 28.5 dan il-perjodu ta' 6 xhur għandu jiġi estis għaliex wara dan il-perjodu huwa l-konsumatur li qed japprova d difett fil-prodott. Bħalissa din id-dispożizzjoni qed tintuża għaż vantaġġ tal-konsumatur wara l-perjodu ta' 6 xhur il-garanzija il garanzija ma tiġix applikata. Għalhekk nifhem li m'għandniex ħafna ħin iżda xorta dawn huma kumenti ġenerali li xtaqt nagħmel. Grazzi, kien utli ħafna li semmejt il-kapitlu 2 u 3, dawn ħan nitrattawhom ukoll u naħseb li l-rapporter irid jaffaċċa dawn il-punti għaliex hemm punti komplessi u hemm ħafna punti di vista differenti. Ma nafx kemm ir rapporter kienet jismani xorta waħda,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 dwar il-prodotti aħna fukajna l-aktar fuq il-prezz għaliex huwa importanti ħafna li l-konsumatur ikun jaf il-prezz aħar isser ikun u jkun jistajqis l-ispejjeż addizzjonali marbuta ma' dan. Fir rigward id-dritt tal-irtirar aħna qed nipproponu li nżidu dan il-perjodu sabiex bekk ikun konformi mal-perjodu li l-kummerċant għandu biex jagħmel tajjeb għal din is-sitwazzjoni jagħti prodotti ħor il-konsumatur jekk ma jkunx skont id-deskrizzjoni. Jekk dan ma jkun il-każ, ma jkunx il-każ u ma jkunx hemm tarif tajjeb, aħna rridu li l-perjodu jkun wieħed indefinit nemnu li l-possibilità li wieħed ikun jista' jirritorna l-prodott huwa dritt tal-konsumatur u għalhekk kwalinkwa obbligazzjoni li jmorru lil lin minn hekk għandhom ikunu responsabilta tal-kummerċant jew tan-negozjant u mhux tal-konsumatur. Barra minn hekk fir-rigward il-miżuri li l-konsumaturi għandhom għad dispożizzjoni tagħhom. Per eżempju, li l-prodott jingħata l ieħor minn flok għax ikun difettus, jew inkella l-prodott ma jkun skont id diskrezzjoni, jrid ikun hemm miżuri li jkunu adattati għall konsumatur biex bekk. Il-konsumatur biex bekk il-negozjant ma jkollux dritt li jirrifjuta li jagħti prodotti ieħor l-konsumatur. U għalhekk irridu jkunu konformi mal-kuntratt ħlif jekk il-konsumatur jaċċetta prodotti li ma jkunux skont il-kontratt. Neħtieġu wkoll niddefinixxu xifisser li prodott ma jkunx skont il-diskrezzjoni biex bekk il-konsumatur ikun jista' jikkanċella kontratt fuq servizzi mbagħad Jekk joġbok, nitolbu l-kellim biex eh, jitkellem aktar bil-mod ma jqodx jaqra. I'm finishing my, my last point very very slowly σχετικά με τις νομικές εγγυήσεις Fir rigward l-obligi legali ta' sentejn aħna rridu limitu fejn l-istati membri kunu jistaw kunu konformi ma' dispożizzjonijiet għal limitu ta' sentejn. Grazzi. Aħna rridu nifmu fiċar, jgħid il-President f'dan il-Kumitat. Issa nalqu id-dibattitu l-aħħar kellima ma tax nixtieq nieħu ħin mill-diskors tal-Kummissarju u ma nafx jekk il-Kummissjoni u l-Kunsill ikun jitkellmu jistgħu jagħmlu dan iktar il-qudiem. Għandi Sinjura Rojtova, Sur Xhab, Is-Sur Van der Garno, s-Sunjura Sulli. Għaw xaħat ieħor jixtieq jitkellem? U sur de Grupp. U s-Sur Kreuzmann ukoll. Tistaw żommu ma' żewġ minuti jekk iġobkom. U anki Sinjura Korazza tixtieq titkellem mela żgur tidu żommu ma' żewġ minuti. Mela, żewġ minuti għal kull kellim nibdow bl-Sinjura Rojtova. Ah, dziękuję. E, ja witam to, że... Grazie ħafna. nil l-ftejim fuq l-armonizzazzjoni sħiħa tat tarif u tħassib tiegħi huwa marbut mal-kontenut digitali. Naħseb li huwa importanti ħafna li jkun hemm tarif trasparenti fuq l-interoperabilità tal-prodotti elettroniċi biex bekk il-konsumaturi jkunu jafu il-software jek jistax jiġi sinkronizzat ma' Windows XP per eżempju. Ma nistax niġustifika il-raġunamenti għax ma tantx għandi ħin biex nitkellem fuq dan. Il-punt ieħor li nixtieq nagħmel huwa t-trasferiment ta' responsabilità biex il-negozjant jagħti prodotti ieħor jew inkella jbidlu speċjalment tal spare parts mhux biss għan-negozjanti iżda anki għall-produtturi bħalma minna direttiva tal-ġugarelli pereżempju jew direttivi oħrajn. Irridu nidefinixxu għalhekk il-prodotti diġitali, nkunu ċari ħafna fuqhom u anke dawk il-prodotti downloadjati minn fuq l-internet. Fir-rigward imbagħad il-beħ fil-firi, dawn m'għandhomx jiddaħlu fil-definizzjoni ta' beħlilin mill-ħanut. Ħani għafawn? Għandi 60 emenda, ma nafx mux impossibli għalija li nitkellem fid-dettal fuq kull ħaġa, u iżda nishtiq irris l lill-rapporter biex jitratta dawn l-emendi. Grazzi, grazzi tal-waqaf 30 sekonda qabel, Sur Giovan. Lest? Tajab wisir. ħaniprofa nitratta elf emenda f'żewġ minuti jgħid il-kellim. Mela, f'dinja ideali nkonna nkunu rridu armonizzazzjoni massima f'kollox, għax dan ħeffef ix-xogħol tas-suq uniku u anki bħarsin oli tal-konsumaturi. Dan iwassal għal ħarsin massimu wkoll. Ma ngħixux dinja ideali ma dana kollu għalhekk il-kwistjoni hija kif ħanamlu tajjeb biex nam nidistingu bejn armonizzazzjoni massima u minima u fejn ħan applikawa biex naraw li fi żmien 5, 10 20 sena oħra ħna nimxu l qoddim Allura jekk nżommu armonizzazzjoni minima rridu nbidlu l-ħarsin tal-konsumatur skont l-anijiet u nżidu drittijiet biex bekk fi żmien ftit snin oħra kunu nistgħu nersqu lejn armonizzazzjoni massima bħarsin massimu. Tlet kommenti fuq tlet punti fuq dawn l-eluf l mijiet ta' MND forsi jemwis MND forsi mux taħsara iżda naħseb li ħata poġġi pis kbir fuq is-sur Fir-rigward il-periodu involut, l-ewwel nett. Naħseb li għandna bżonn periodu għal kontratti li wieħed jidħol għalihom id-dar għaliex il-konsumatur ma jaħsibix bl istem mod kiku sejjer ġoħanut, per eżempju, jixtri l-prodott. Irridu naraw li nsibu modi li ikun hemm allinjament. Imbagħad fir-rigward l-emenda 292 ta' Sur Xvab hemm il-possibilità li nilħu qbil, forsi konna bżonn votazzjoni maqsuma fuq dan. Nistgħu nilħu qbil ma' dan kollu. Mbagħad it-tielet punt. Jiena forsi ftit konfus iżda hemm kwistjoni komplessa hawn forsi tlif xi ħaġa mid-diskors iżda rridu ngħidu li hemm ħaddiema li joħolqu prodotti skont ir-regoli, pereżempju ma strodaxxa li inti torna siġġu jew mejda minn għandu jdum erba' xhur biex jipproduċihom għala għaliex qed jipproduċihom hu stess. U għalhekk irridu regolamenti li jkunu skont il-kundizzjonijiet speċifiċi ta' dak is-settur tas-suq. Jiena lest niżgura li ma jkunx hemm piż żejjed b'regolamentazzjoni żejda li tkun intiża aktar għal produzzjoni fuq skala akbar. Grazzi dawn huma punt importanti ħafna issa Sur Van de Kamp. Grazzi, President. Jiena naħseb li s-sur Schwab, rapporter zanki shadow rapporters, definaw ċar xinu għal qasam politiku għawn u minħabba li ma talġanna ħin mhux se noqot interni dan. Iżda xtaqt nġbdurkom l-attenzjoni għall-emendi 13-24 u wieħed 3 6-2. Hemm talba l armonizzazzjoni massima hawnhekk u naħseb li Sinjura Gebhardt edha sejjaħ l-inna membri tal-Parlament Ewropew biex narfu il-kompetu li insaħħu id-drittijiet tal-konsumaturi f'din id-direttiva. Ma nistgħux noqogħdu ma nagħmlu xejn u dan huwa dan huwa l-messaġġ politiku tagħna fejn nistgħu niksbu armonizzazzjoni sieħa rridu nagħmlu hekk. Iżda mbagħad fl-emenda wieħed tlieta tnejn erba' rridu naraw il-kwistjoni marbuta mal-prodotti sostenibbli Ma tistax tapplika l-istess affarijiet u tagħmel affarijiet fuq l-istess keffal, pereżempju l-amara minn mastru daxxa partikolari kif semma l-kollega qabel. Fl-emenda 1362 hemm sforz biex ikun hemm armonizzazzjoni massima fiħdan dan il-qasam diffiċli u ħani għafawn minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur Van de Kamp, eżempju tajjeb. Signora Suli. Grazzi President. Nixtieq nifraħ l-Andrea sal xogħlu u għal kapaċità tiegħu li adatta u għall-mod ta' kif semana. Flimkien maċ kollegi oħrajn, ħana għamilna amendi biex niproteġu l-konsumaturi, ovvjament, mod partikolari, fil-gwart tal hard copies per eżempju, xini sadhom iridu il-kontratti bil-miktub. U rridu li nofru l-om kontratti bil-miktub. Rridu kol innaqsu il-periodu ta' 30 ġurnata. Mbaħt fil kwarta ta' ostakli ta' kummerċ transkonfinali jiena ma nasibx li rridu nagħmlu is eh, eh, peace fuq l-SMEs għaliex huma huma source importanti huma għandhom ikunu pożizzjoni li joffru għatta servizzi il-konsumaturi għal daqsan tatu għom xwis eh, pis zejjet nħabba din tip ta' informazzjoni dwar kontratti qabel ma' il-kontratti eccetera. Andrea, sen titkellimt dwar uh, eh, teġament pratif għata tal-konsumaturi. Ovvjament il-konsumaturi huma dejjem liberi li jażlu ċertu prodotti u servizz u għal daqstant u ma għandhom xi responsabilità wkoll. Imbagħad dak li għal is-sinjor Gebhardt iktar tard. Jiena qed nara li nisi ħafna iktar attenti mill-irġiel għal dawn il-kwistjonijiet U ehm, fi Franza dan insieħlu double clicks. Inti tispiċċa li qabel ma tagħmel id-deal tiegħek fuq fuq eh, l-internet ikollok l-aħħar opportunità eh, li tagħżel iva jew le. Grazzi. Grazzi għas suġġerimenti, grazzi suġġerimenti fuq dawn il-double clicks. Uh, naddu għal kelima li miss. Grazzi, President. Jena nishtiq nifraħ li l-Andrea Schwab għal sforzi tiegħu f'dawn l-aħħar ftit ġimgħat U għata min jammiraħi kolli najt għaliex u għajn xilu jesma l-opinjonijiet ta' nis kien disponibli ħafna u mod partikolari fl-axar ftit u irne xilu jizit il-protezzjoni tal-konsumatur u fl-istess ħin jippermetta s suq intern li jibqa jizviluppa. Wara kollox aħna għandna dawn iż-żewġ responsabilitajiet. Nassiguraw li l-konsumaturi huma protetti b'mod aħjar u fl-istess ħin niżviluppa l-potenzjal ta' tkabbir tas-suq intern. Aħna nafu kemm din hija ħaġa importanti. Jiena nixtieq nitkellem f'isem E, mia Abak li investa ħafna f'dan it-test u jiskuża ruħi ma kienx għaw tal ħodu u jiena nixtieq ngħaddi e, il dawn l-apologija minna naħa tiegħu. Għaddejna kommentajna fuq dawn l-emendi flimkien u mhux se nirrepeti l-kummenti e, li ġasem għaw kollegi oħrajn. Issa ser insemmi dawn il-punti importanti għad delegazzjoni Franċiża huma fir-rigward tal-armonizzazzjoni għad dritt tal-irtirar tal-kontratti tal fuq il-post, ġifieri premises contracts. Aħna wkoll nixtiequ li konna obbligu ekstra uh, fi fir-rigward ta' konfermi bil-miktub għal kwalunkwe kuntratt li jsir fuq uh, telefon. Dan huwa punt importanti ħafna li għaliex nies jista' jkunu vulnerabbli xi konsumaturi jista' jkun li jħossuhom li qed jiġu esploitati, abbużati jekk dawn il-professjonisti jiċemplu l u jħossu li jisom huma mhux qed jagħtu l-kunsent tagħhom għal kuntratt. Imbagħad hemm is-safeguard clause li tippermetti li l-istati membri li war li jkunu informaw lill kummissjoni huma e, jippermettu li l-Kummissjoni tieħu miżuri speċifiċi f'ċertu waqsma u huma jagħmlu revizjoni tat-test jidirli li klawzola ta' safeguard bħal din ta' sikura l-istati membri tejn l-istati membri l-assoċjazzjoni tal-konsumaturi u kol marriċ naqbż il-ħin li għandi, għanna sottomettejna amendi oħrajn nizda naħseb li nistaw nittrattaw daw l-amendi mod bilaterali ma' rapporter, grazzi. Grazzi ħafna, issa għandna l-sur Kreutzmann. Grazzi ħafna, sur President, jina Nixtieq nistaqsi mistoqsija lil dawk il-kelima kollha jekk niftakar dak li qalet is-Sinjora Gebhardt dwar direttiva tal-protezzjoni tal-konsumatur. F'dak li għandu xi qassam il-konsumaturi jekk aħna ħanħolqu il-livell komuni fuq il-livell Ewropew fil-fatt aħna mhux aħjar nippruvaw nilħu eh, armonizzazzjoni kemm jista' jkun meħabba li aħna dejjem lem mid-diskussjonijiet tas-suq intern li hemm ħafna prodotti li jistgħu jkunu mixtrija fuq eh, l-internet, però dan jista' jsir biss meta wieħed jista' jkun verament ċert il-prodotti li qed jixtru minn fejn ġejjin, ġifieri aħna jridu naraw li situazzjoni tkun kemm jista' jkun ċara għall produtturi għas-suq intern kif ukoll għall-konsumaturi stess, ġifieri kumpaniji wkoll għandhom joqogħdu attenti huma ma jixtaqux jibgħatu prodotti tagħhom jekk huma ma jkunux ma jkollhomx garanzija illi mixin biċ-ċert ukoll u huma siguri ġifieri jekk aħna ma nagħtux il-possibilità wkoll l istati membri li jkollhom ċertu flessibilità jista' jkun il-konsumaturi jibgħatu minħabba fek. Ma din raġuni jiena kont eh, daqsxejn dubjus dwar dawn il- Dawn il-kumpaniji li kienu suġġeriti li għandhom ikunu koperti minħabba li aħna għek f'dak li għandu xieqsam livell li ta' protezzjoni livell pax aħna rridu naraw jekk għandu xiktar jekk għandhom xi nataw iktar drittijiet, ikun iktar drittijiet garantiti lill konsumaturi però din hija xi ħaġa li aħna rridu noqogħdu attenti għalija u allura ma nistgħux naċċettawhom u għadin raġuni rridu naraw f'dawn l-emendi kollha jekk mhux għal benefiċċju tal-dritt ta' drittijiet tal-konsumaturi f'dak li għandu xaqsam id-drittijiet aħna nafu dawn dejjem iridu jkunu imħalsa minn dawk li jikkonsmaw. U din ukoll huwa mod ta' kif aħna nistgħu niggarantixxu li eh, il-prodotti u s-servizzi ma jolew żejjed U għadu raġuni jiena nittolkom sabiex tifukaw fuq dawn l-affarijiet li jistgħu fil-fatt iwaslu għal avvanzu progress fis-suq interni. Grazie. Grazzi. Naħseb li tajjeb li nifukaw fuq punti ewlenin. Is-Sur Mandis ġi tard ħafna. Allura ser nipermetti li jitkellem, però l-ewwel d s korretta Bilt. Grazzi ser nżomm fil-qosor ħafna. Jiena nixtieq ngħid li protezzjoni tal-konsumatur mhuwiex protezzjoniżmu. Protezzjoniżmu huwa tedida kbira għal protezzjoni tal-konsumatur għal daqstat nixtieq ngħid li kwalunkwe ħadd l-istati membri qegħdin jagħmlu aħna rridu nżommu f'moħħna l-interess komuni u din hija armonizzazzjoni sieħa Din miex trade-off bejn il-vantagġi għal-konsumaturi u n-negozji, kif għal sur Rochefort, id-dinamizmu ekonomiku jmur jitfit mal-protezzjon tal-konsumatur. U din mm, dan mhuwiex eżerċizzju li l-Istati Membri fejn l-Istati Membri għandhom l-aħjar jew l-ar legoli. Kull studju juru li l-frammentazzjoni hija kontra il-konsumatur, armonizzazzjoni hija favur. U kwalunkwe ħaġa hija tkun qed issir biss tal-interess nazzjonali. Għaldaqstant jiena nixtieq nappoġġa l-isforz tar-rapporter tagħna li jipprova jsir jisib konsens b'mod pragmatiku prattiku L-armonizzazzjoni tiħa hija l-aħjar ħaġa li nistgħu nagħmlu. Jiena nixtieq ngħid lill-kollegi li hemm riskju li ndajfu din leġiżlazzjoni. Għandna responsabilità lejn l-Istati Membri aħna nirrappreżentaw in-nies fl-Ewropa u l-protezzjoniżmu huwa l-ar teddida. Għaldaqstant nitlob li tappoġġaw l-emendi tiegħi li huma eh, li permezz tagħhom sitwazzjoni fejn jirbaħ kulħadd kemm il-konsumatur kif ukoll il negozjanti Grazzi. Grazzi ħafna Isur Mandes. Grazzi ħafna President fil-qosar ħafna jina infakkarkom fuq il-parir ta' surmonti e paġna 92 fejn id namlu leġizlattiva wahda komplessa ħafna għalla sant tiridu nintroduċi regolamentazzjonijiet u nisperaw nista' namlu dan. U koll jien nixtieq nappoġġa rimarki il-punti tal-kollega tiegħi Sur Van de Kamp li aħna rridu ntejbu sitwazzjoni għal konsumaturi Ewropej u koll u għandi bis 30 sekonda jiena nifraħ lil Andreas ħafna suċċess eh, biex huma huwa jsib kompromess f'dan il-pakkett ta' sekk importanti u kbir ta' emendi grazzi. Grazzi ħafna. Dak li nipproponilkom huwa li jiena kelli nilqa lil kunsill ħafna iktar kmieni għadu kemm wasal il-kummissarju u forsi nistaw nkonkludu d-diskussjoni. Nistieden li Suranderhoff li għacċermen tal-grupp ta' ħidma li jistajatina aġġornament u eh, Sur Patrick jixtieq jidher jitkellem nista' nagħti opportunità li jitkellem fil-qosor ħafna u mbagħad neġna dilura lura għar-rapporter li konkludi jiddiskuti il-ponti li jmiss. Is-Sur Anderhoff u jekk juħġbok ser eh, nixħal l-arloġ biex nfakrek li titkellem biss għal minuti. Grazie ħafna tal-li għaddejt li l-kelma, jina sa' nizaw fil-qasar ħafna, jina nifem li jenti man li għan pressjoni taħin u għacċar li għanna rridu naħdmu fil-ġib mal-parlament. Ma għadni ma rajċ l-amendi li ma disponibli zda għacċar għalina li għanna rridu kunu informati dwar dak li qed jagħmel parlament u x'inhu l pozizjoniet tal-istati membri biex nkunu nistaw Eh, nikkontribwixxu b'mod effettiv eh, għal dan id-dibattitu. Sissa aħna kellna 15 il-laqgħat tal-grupp ta' maħna ħafna diskussjonijiet, fadilna xi diskussjonijiet oħrajn. Eh, naf maħna li dan isir fl-10 ta' Diċembru meta jsir il-Kunsell tal-Kompetizzjoni ser jikonna u koll eh, skambju ta' opinjonijiet estentif ħafna nisperaw li jikonna approċ ġenerali jek nkunu ta' suċess dan dan jikun eccellenti u nżommu għajn ta' kontrolli situazzjoni fil-parlament u naraw eżattament x'qed jiġi minna ta' xur xwab u ta' membri oħrajn għax inħossu li huwa importanti nkun nistaw naħdmu lejn kompromess effettiv li jista' jkun utli, kontribut utli ma nistax najt wis iktar dwar il-punti tekniċi Nispera li jkun hemm ftehim fl-10 ta' Diċembru mm, jiena smajt li huwa importanti ħafna li kwalunkwe bidla fil-leġislazzjoni toffri valur miżjud u jiena naħseb li huwa importanti li naħdmu biex ikonna pakket li joffri soluzzjoni tajba. Aħna qed naħdmu biex ikonna pakket li jkopri il-kapitli kollha li huma bilanċati u li joffru kompromess tajjeb li jkun ta' benefiċċju għal kulħadd. Fl-10 ta' Diċembru hemm li data ta' skadenza. Grazzi. Grazzi ħafna. Naf li taħdmu bil-reqqaw taħdmu ma' rapporter, u xedaw rapporters, jina se diskuti ma' l-koordinaturi. Aħna se ntaqaw t-sataxa ta' Deċembru u intom fl-10 ta' Deċembru u forsi jkun tajjeb jekk. Kon nafu li probabbilment il-Ministru ser ikun ġewwa Strasberg se tkun l-aħħar plenarju tal-Presidenza tagħkom u forsi jkollna laqgħa formali ah, biex nkun nistgħu nirrapportaw lura lejn il-Kunsill. Però nistgħu niddiskutu dan mal-koordinaturi naraw x'jixtiequ jagħmlu. Is-Sur Petru. Dawt minuti jekk jogħġbok. Grazie President. Se jinżon fil qasar ħafna. Aħna minna tal-Komissjoni aħna jgħid nirrikonoxxu li hemm sfida l kumitat u għal-rapporter biex jinaxxina nsibu approċċ koordinat fil-kwart tal-emendi li hemm li serin fatta direzzjonijiet varji. Jena nixtieq eh, nsemmi dak li qal is-sur Rochefort u dak li qal Sinjor Korazza Bilt dwar fatt li ma nsilfux il-kontroll tal u ma ninsewx kemm huwa ta' valur il-valur miżjud u, l-armonizzazzjoni. Aħna rridu nippruvaw nimmiraw lejn l-organizzazzjoni u nimmiraw ukoll għall-kwistjonijiet huma l-iktar importanti u fl-istess ħin irridu wkoll nimmiraw li nżidu l-livell ta' prezidenza tal-konsumatur meta nkomparat mal-proposta tal-Kummissjoni. U dan jista' jwassal riżultat aħjar għall-konsumaturi jkun aċċettabbli għan-negozji. Naħseb li dan huwa għandu jkun l-lan għall-kolleġislatur u wkoll għall-Kummissjoni għan negozjati li ġejjin. Fir rigward tal-kapitli, aħna nappoġġaw lil dawk li qed jimmiraw li jkun hemm armonizzazzjoni sieħa għal kapitlu 3 kollu u aħna rrikordna xejna biċċar li partijiet minn kapitlu 4 jista' jkun li jkollhom bżonn ta' xi derogi minn dan prinċipju iżda f'kapitlu 4 biċċar kwistjonijiet ta' riski per esempio għandhom jizammu b'bażi ta' armonizzazzjoni sieħa. Imbagħad appell lilkom il-Parlament. Il-Parlament huwa fuq d fi rigward tal armanizzazzjoni u l-interessi tal-Ewropa meta komparat mal kunsill il-Kunsill huwa miexi f'direzzjoni tajba u aħna nisperaw li l parlament mhux ser jitlef ukoll lanqas eh, l-idea eh, ewlenija tal-lanijiet eh, Ewropej. Grazzi. Isur xwab għandek xi punti ta' konklużjoni li tixtieq tgħidilna fil qosar ħafna? Sur President, ħan prova nitkellem għal 30 sekonda biss huwa diffiċli ħafna li jina fil-verità nagħmel stqarrija f'dawn it-30 sekonda, però jien nixtieq ngħid li smajna ħafna kontributi interessanti ħafna u nattama li aħna kollha kemm aħna naqblu fuq il-fatt li dan kollu jrid ikun ukoll għal vantaġġ mis tal-konsumaturi stanka tal-kumpaniji żgħar daqs medju importanti ħafna dan il-punt ġifieri jiena naħseb li f'dak li għandu x'aqsam dawn l-emendi kollha rridu naraw li jkunu ta' vantaġġ għat-tnejn. Aħna e, e, tieni punt rridu wkoll naraw li m'hemmx kontradizzjoni bejn l-offerta tajba illi għandha tingħata lill-konsumaturi u anke lil dawk li jipproteġu lill-konsumaturi u għal din raġuni jiena naħseb li l-kapitlu 2 u 3 suġġerimenti li dan jinaqdu fl-imkien rrit nistenna b'anticipazzjoni fil-fatt ħalli nara tkun il-diskussjoni bejn il xadaw rapporters u dwar il-punt ta' Sinjura Rojtova ta' Sinjura Gebhardt jiena naħseb li fil-verità dan is-suġġett ukoll diġà smajn ukoll fl-emendi, però hemm ukoll ċertu komplessità u ġifiri ma nafx eżattament jekk aħna u xajr nexxilna naslu għal kompromess u verament jina ħad gost bil-kummenti kollha li smajna u nixtieq ringrazzja lil kulħadd. Ringrazzjakom. Uh, well, I'd like to thank um, all the members of the committee who've contributed because we've had a lot of speakers. I'm sorry we've... Nishti li ringrazzjakom għal kontributi kollha tagħkom. Kenna diskussjoni ferm interessanti jien nisperaw li nixna nilħu xi kompromessi. Aħna ħdimna fuq l-assessjar tal-impatt u waħda mill-kwistjonijiet li kellna l-lum hija l-fatt li meta aħna analizzaw l organizzazzjoni aħna qed naraw x'inhu ma l-aħjar oqsma li jsir jinkoraġixxu u jtejbu l kummerċ transkonfinali mingħajr ma jagħmel ħsar lill-protezzjoni tal-konsumatur. Jekk aħna rixxina nilħu ftehim fl-oqsma li aħna nħossu li huma l-aħjar oqsma dan ikun punt ta' tluq tajjeb ħafna rapporter naħseb li huwa possibbli nsibu xi ftit ta' ftehim fuq dawn il-kapitli 2 u 3 u wkoll Kif qed inti rapporter dan ifisser li aħna qegħdin nifokaw li fuq dawn il-kapitli tal bay off-premises, eccetera. Mbagħad naħseb l-tabil rapport hawnhekk huwa importanti huwa ta' fiduċja għaliex jistajna biex naraw eżattament fejn eżattament nistgħu eh, niftehmu fuq armonizzazzjoni massima u mbagħad naraw eżattament x'hemm fil-armonizzazzjoni minima. Dan huwa importanti għaliex jidher li aħna qed naqsu l-prezzjoni tal-konsumatur meta fil-fatt qed nippruvaw noffri l-konsumatur bil minu protezzjoni li jistgħu kollhom u aħna rridu nżidu għadin U naqbel ma dak li qalu ħafna nies fosthom il-President tal kunsil hija li dan il-Kumitat għandu lan li t-tajf ġiġit tal-konsumatur u jtejjeb ukoll is-suq intern fl-istess ħin. Jekk għandna nżommu dan kollu f'moħħna aħna nistgħu nżommu pakkett li iva fil-fatt jagħmel dan ix-xogħol. Naħseb li permezz tajt nista' nagħmlu xi eh, progress tajjeb ħafna fix ġemat li ġejjin. Jiena nixtieq li rapporter kull suċċess biex nerġin jikseb dan. Grazzi ħafna. Issa ser naddu għal skambju ta' opinjonijiet mal-Kummissarju Tajani u nixtieq nistiednek hawnhekk tal għodu Kummissarju, grazzi tal ġejt magħna biex t-diskutu l-programm ta' ħidma tiegħek tal-2011 u r-responsabilità tiegħek hija l-industrija u l-intrapriża kif rajna fl-aħħar ġimgħat inti eh, kellek strategi, għandek strateġija importanti ħafna interessanti. Aħna l-koll konna qed naħdmu bil-rib fuq servizzi tiegħek ta' standardizzazzjoni li kooperazzjoni tajba ħafna u wkoll kellna ta' proposti importanti fir-rigward ta' tractors u l-vetturi bil-mutur u għanti responsabbli għal ħafna mix-xogħol tagħna hawnhekk u għal stantu għatajab li inti l-ewel komissarju li ġejta unek u ser tames kambju ta' opinjonijiet maħna fuq il-grupp ta' ħidma għal stant jina grat li inti jata' unek maħna u naf li inti il-viraħ kont il-kap ta' avveniment importanti ħafna Anzi, inti sajjar tilom il-dawn in-nies u naf li inti persuna eccellenti ġifir bieħ kellek ħafna xogħol x'tagħmel. Grazzi. Sur President. Jina hawnhekk qiegħed ġewwa dajjel xina għamilt 14 sena bħala membru ta' dan il-Parlament. Jiena grazzi tal-jiet li jena kok tajab ħafna, aħna issa hawnhekk jiena set naħdem favur ta' dan il-patrimonju daqshekk eh, eh, eh, importanti li għanna. Ser naddi għal-lingwa tiegħi issa. Signor Presidente. Sur President, huwa importanti bħalma fakkart li fl-ambitu ta' dialogu strutturat bej il-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew inkunu nistaw nurukom minnħatijaj specialment il-program ta' ħedma għal sena d-dihla. Il-krizi ekonomika li laqtet l-Europa fil-font ovvjament kienet ta' kontribut sabiex tbiddel il-prioritajiet tal-program ta' ħedma tal-Kummissjoni għal-2011 biex bekk l-sfidi ekonomika u l-kompetitività tal-imprizi Ewropej kollha kemm huma ikollhom rwol ewlieni fil-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni, speċjalment tal-ġejjieni, u dan fl-ambitu tal-Istrateġija Ewropa 2020. F'din l-istrateġija ġdida l-kompetittività ekonomika ma t-reprezentax biss tħassib konkret u kostanti iżda wkoll tfisser priorità politika. U bitwettiq tal-inizjattivi ewlenin li l kummissjoni għamlet fir rigward il-qasam tal-politika industrijali u suq internu l-innovazzjoni, il-Kummissjoni tixtieq twassal l-Ewropa fit triq ta' kabbir sostenibli u tal-kompetittività. Il-politika industrijali. Il-dokument li l-Kummissjoni adottat nar 28 ta' Ottubru li għadda huwa msejjes fuq qafas li qisu koll tibdiliet ewlenin li kellhom effett fuq l-ekonomija dinjija u ovvjament imbagħad fuq l-ekonomija Ewropea. Aħna poġġejna fil-qalba l-industrija u l-impriża bħala xprun għal l-iżvilupp u anke għal ħarsin tal-impjiegi wara li kien hemm snin fejn is-servizzi u l-banek kienu fil-qalba ta' kull proġett ta' politika ekonomika. Rajna x'kien ir-riżultat ta' dan u dan ma jfissirx li l-finanzi, il-banek u s-servizzi ma għandhomx rwol importanti x'jaqdu. Iżda jiena nħoss li dawn it-tliet setturi tal-ekonomija tagħna irridu jaħdmu favur l-ekonomija reali għaliex lan palma jinsab fit-trattat tal-Lisbona huwa li jkollna suq li bħala għana ħari ikollu l-politika soċjali f'moħħu. U għalhekk irridu naħdmu u dan semmiħu kollu narevoli xfab ftit ilu sabiex bekk flimkien ma' sistema mġedda li ma tneġġis li ma jkunx hemm bajnuna biss minħata tal-istat ma nkonniex rwol tat-tieni iżda jkollna rwol mexxej għall-impriżi tagħna. Lan tagħna huwa li jkollna qafa strateġiku ta' prioritajiet għall-impriżi biex ikun hemm industrija aktar kompetittiva. U l-approċċ il-ġdid tagħna mhux ħajqis l-industriji waħda waħda iżda rridu nisu wkoll il-sistema globali, per eżempju l-enerġija, l materja primi, il-materja prima, l-assembling tal-prodotti, eccetera u ovvjament dan jimraħ lil lin mill-Unjoni Ewropea u ovvjament il-globalizzazzjoni tajdinna biex nħarsu l-lin mis-suq intern Ewropew u nqisu bħala referenza is-suq globali. U dak li ħanamlu għas-suq intern u ħanajdu iktar tard fid-diskors tiegħi fuq l-standardizzazzjoni speċjalment ifisser li nkunu nistgħu nimirħu lejn swieq oħrajn u nesplorawhom propju minħabba l-globalizzazzjoni rridu nkunu maquda biex nikkompetu u għalhekk dejjem u aktar importanti li jkun hemm koordinazzjoni effiċjenti fuq il-livell komunitarju tal-politiki tagħna. Ta' ma jfissirx li l-Kummissjoni Ewropea għandha eh, rrida li bil-politika tagħha tiħu rwol tal-istati membri fir rigward is-sussidjarjetà pereżempju. Iżda bil-politika Ewropea tagħna rridu nirrappreżentaw valur mażjud u nikkoordinaw kemm jista' jkun is-sistema kollha biex ikun aktar kompetizzjoni. Fil-komunikazzjoni li aħna provajna u issa tinsab fidejn il-Parlament, ġew proposti ħafna strumenti sabiex bekk nkun nistgħu naħqu l-anijiet tagħna. Fosthom tafu Uħut minnum specialment it-nedija mill-ġdid tas-suq intern, iżda anke reviżjoni tal-istandardizzazzjoni u l-introduzzjoni ta' test ta' kompetittività imsaħħa l valutazzjoni tal-impatt tal-proposta tal-Kommissjoni, proposta tal kommissjoni proposta tal helċek tal-situazzjoni esistenti biex nkun nistgħu naraw il-possibilitajiet li naqsu il-piżijiet u anki fuq il-gwart il-governance Ewropea għabbażi tal-artiklu 173 tat Trattat tal-Lisbona. Fir-rigward l-ewwel strument li għandu għal-qalbu dan il-komitat, ġifiri suq intern, aħna konvinti l-koll li suq intern aktar b'saħħtu huwa essenzjali għat kabbir u għat kattir tal-impigi. Għal dal-elan, il-Kummissjoni fuq inizjattiva tal-Kummissarju Barnier adottat Single Market Act, l-SMA, li huwa qatt ta' inizjattivi orizzontali li jinvolvu setturi ta' kompetenza tal kummissarju differenti u għandhom lan li namlu tajjeb għad-distak differenzi li hemm fis-suq uniku. Għalhekk fil-Kummissjoni dan il-Kumitat organizza laqa tal-SMA u l-ħasem il-kollega Barnier u jiena lek ħan foka aktar fuq il-miżuri li huma ta' responsabilta tiegħi. nibda bil-monitoraġġ tas-suq tal-prodotti. L-ewwel net jiena nimpenja ruħi li naġġornakom fuq il-progressi li eh, tjitwet u fuq id-diffikultajiet li hemm u li rridu jinelbu fuq dan is-suq. U għalhekk is-suq għandu rwol aktar dejjem importanti biex iwettaq is-suq intern u dan għandu jgarantixxi wkoll il-ħarsien tal-konsumaturi biex bekk ikun hemm aħħare tal-kompetitività tal-imprizi tagħna. Insomma, aħna rridu prodotti żguri, sikuri għal ċittadini Ewropej tagħna. Il-pakkett Moviment Ħieles tal-prodotti li huwa msejħ ukoll il-qafas leġislattiv il-ġdid ikompli item u raqqa maħjar il-leġizlazzjoni komunitarja fil-qasam tal-tqejt fis-suq tal-prodotti industrijali. Regolament ġdid u parti mill-pakket li daħal fis fl-ewwel ta' jannar ta' din is-sena iddefinixxa l-qafas komunitarju tas-sorveljanza tas-suq biex bekk jiżgura l-kontrolli ta' sigurtà mhux biss għall prodotti li tqedu fis-suq skont l-standards komunitari li jiġu prodotti fl-Europa, iżda anki dawk il-prodotti kollha li ġejjin mill-pajjiżi terzi, bħal pereżempju l-ġugarelli u t-tamir. F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni tħejjik pakketta proposti sabiex ikun hemm allinjament tal-10 direttivi għad deċiżjoni 768/2008 li jiddefinixxi l-qafas komuni għad ejt fis-suq tal-prodotti. Il-pakkett ħajġi prezentat fil-bidu tal-2011 dawn id-direttivi m'intom xaqsmu dawn l-oqsma, l-elettronika, l-tamir taħt pressa, l-strumenti ta' kejl, l esplosif l-ġigġifogu l-lifts. Nafu madana kollu li twettiq effettiv ta' dan il-qafas komunitarju jeħtieġ jumor għal ieħor aktar xogħol u aktar impenn min-naħa tal-partijiet interessati kollha. U aħna konvinti li twettiq ta' sistema ta' monitoraġġ koerenti u ekwivalenti fl-Unjoni kollha ma jistax jitwettaq biss billi nilimitaw fuq azzjonijiet speċifiċi u mirati. U għalhekk ħaneżaminaw il-possibilità li niżviluppaw programm multianwali ta' monitoraġġ tas-suq li permetti li nindividwaw l-azzjonijiet ta' twettiq fuq medda twila ta' żmien u li ikonna riżorsi meħtieġa finanzjarji sabiex nigarantixxu livell aktar b'saħħtu ta' kontrolli ekwivalenti għal koerenza fl-interventi tal-Istati membri. Għaliex jiena nħoss li l-kontrolli li ħattiħor kun jaf minn qabel tawarhom m'għandhomx eh, m'għandhomx daqshekk pis. U għalhekk l-importanti huwa li nigarantixxu l operatur ekonomiċi li jkollhom kompetizzjoni leali li naqsu l-frodi u l-falsifikar nigarantixxu wkoll il-ħidma korretta u uniformi ta' sistemi komunitarji u tal-iskambju tal-informazzjoni. Nista' nserħilkom raskom li l-Kummissjoni għamlet xogħol siba ħafna biex ikun hemm adattament tal-leġiżlazzjoni u jiena għandi ħsieb li nibqa' nimxi f'din id-direzzjoni. Għalhekk f'dan il-kuntest jiena nagħti importanza kbira l-interess tal-konsumaturi l-aktar dajfa, jiġifieri tfal. Id-direttiva l-ġdida tal-ġugarelli li ġiet adottata fl-2009 issaħħaħ regolamentazzjoni ta' sigurtà attwali speċjalment dawk li għandhom xjaqsmu l-użu ta' sustanzi perikolużi. Id-direttiva tintroduċi proibizjoni kemm għal dawk il-pajjiżni li qabnu l-kanċer, dawk li evolvu dawk perikolużi għal riproduzzjoni, iżda wkoll sustanzi li jfowħu li jistgħu qabdu l-allerġiji. Barra minn hekk jiġu introdotti limiti eh, stretti ħafna għal metalli tqal il-heavy metals. Dan għattu bosta drabi anke fi smih qoddimkom il-Parlament Ewropew qabel ma tajtuni l-possibilità li tafdawnu jkolli dan ir-rwol li nigarantixxu li jkun hemm twettiq kostanti tal-leġiżlazzjoni permezz tal-komitoloġija fid-dawl tal-data xjentifika u teknika li għandna sabiex bekk nigarantixxu livelli ta' ħarsin aktar adattati għat-tfal tagħna. U dak diġà nagħmluh anke fir rigward il-sustanzi bħal kadmium, il-ċomp u l verbena sustanza tossika li bħalissa tiżaminaw il-gruppi tal-esperti. Iżda l-leżislazzjoni tkun kemm tkun soda u stretta mhux se tkun effiċjenti jekk ma tiġix implementata b'mod xira u għalhekk jiena konvint li anke l-Istati membri għandhom rwol importanti x'jaqdu f'dan ir-rigward. Kif diġà għedtilkom bosta drabi jiena nimpenja ruħi biex bir-reqqa nibqa' nżomm dawn l-isforzi u nżomm pressjoni sabiex bekk naslu għalla naħar li stabilejna, jiġifieri li konna livell ta' ħarsien b'saħħtu elevat għal ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea u għas-suq trasparenti tal-operaturi. Jiena sodisfat ħafna li il-Parlament Ewropew jara f'din is-sitwazzjoni u qed jaħdem billi jagħmel studji apposta f'dan il-qasam biex bekk ikun hemm aħjar l-arfin tal-evoluzzjoni tal-ġejjini f'dan il-qasam. F'dan il-kuntest, il-logo CE huwa importanti ħafna fir-rigward il-ħidma korretta tas-suq intern u tal-moviment ħieles tal-prodotti. Wara it-talba espliċita tagħkom, il-Kummissjoni impenjat li tibda kumpanja ta' tarif fuq il-logo CE lejn l-operaturi ekonomiċi b'mod ġenerali u dejjem nagħtu attenzjoni aktar l-SMEs iżda anki għall-konsumaturi. F'April li għadda jiena informaj diġà l-kumitat tagħkom fir rigward l-andament ta' din il-kampanja li ser isseħ sal-aħħar ta' din is-sena u anki fl-2011. L-analiżi tagħna turi li nistgħu niksbu aktar sigurtà tal-prodotti mill-insaħħu r-reġim attwali tal-logo CE u ta' tipi ta' kontrolli oħrajn pereżempju dawk lejn il-frontieri u anke l-monitoraġġ ta' suq. Jien nten l-impen sabiex inkun assa kollaborazzjoni magħkom biex ikun hemm rispett tal-obligi fil-qasam tal-logo CE u anki tal-monitoraġġ tas-suq minn naħa tal-Istati membri sabiex nigarantixxu l-ħidma korretta tas-suq intern. Issa nixtieq nitkellem dwar l-istandardizzazzjoni. Diġa kelli l-opportunità li nitkellem fuq dan is-suġġett fi smieħ tiegħi li organizzajtu f'Ġunju li għadda, iżda sa dan it-tant il-Parlament wera intelligenza politika u talab prezenta pożizzjoni tiegħu bir-rapport inizjattiva tal-Onorevoli Kozuknic li kienet qabel proposta tal-Kommissjoni. Ir-rapport għalhekk huwa important huwa kontribut siwi ħafna għal valutazzjoni tal-Kummissjoni fuq ir-reviżjoni tal standardizzazzjoni li bħalma tafu ħaj inkludi wkoll is-settur tal-ICTs. U aħna qegħdin nimmiraw biex nadottawa nar f'April tas-sena d-dieħla dan huwa pakket li ħaj kollu kol komunikazzjoni u regolament u ser jagħmel strument wieħed flok it-tlet miżuri li hemm bħalissa. Naħseb li nista' ngħid li hemm viżjoni komuni bejn il-Kummissjoni u l-Parlament fuq l-importanza li nigarantixxu sistema ta' standardizzazzjoni dinamika sabiex mhux biss ikun hemm garanzija tal-interoperabilità fis-suq intern, iżda anke li nikkontribwixxu għall-innovazzjoni u nagħmlu mod biex l-Ewropa jkollha rwol mexxej fuq il-livell fuq is-suq internazzjonali Somma, jekk aħna nkunu kapaċi nesportaw l-standards tagħna, l-imprizi tagħna ikollhom xogħol imħeffef biex bekk ikunu jistgħu jesploraw is-swieq internazzjonali. Nixtieq ngħid li smajt b'sodisfazzjon mill-laqa li, li kelli ta' dialogu mal-Federazzjoni Russa mill-Ministru tal-Industrija tar-Russja li Fir-Russja għaddew minn 25% tal-adozzjoni tal-standards komunitari għal saħan 56%. Dan ifisser li anke dak is-suq jista' jiftaħ u għandhom propju l-intenzjoni li jkomplu jżidu il-percentaċ il ta' standards komunitari li jistgħu jadottaw. Ovvjament ħajkun l-impentana li niżguraw li l istenders tagħna dejjem u dejjem aktar jistgħu jintużaw fl-Amerika Latina, pereżempju fiċ-Ċina, l-Indja, fis-swieq kollha fejn is-sistema industrijali tagħna dejjem jista' jkollha aktar effett internazzjonali. Fl-aħħar, Palma għattilkom fismiħ ħajkonna ħafna mandati ta' standardizzazzjoni fuq sma sensibli bħal per eżempju il-protezzjoni tal-konsumatur, U biex niżguraw li jkun hemm ħarsien qoli, rridu naraw l-standards marbuta ma' direttiva ta' sigurtà ġenerali tal-prodotti. It-tieni settur għal tal-standards ambientali, jiġifieri l-kriteri għal kejl tal-emissjonijiet tal biosidu tal-karbonju u anki l-aċċessibilità għal nies b'diżabilità u dawk li għandhom mobilità mnaqsa. U l-slogan huwa Standards for All L-standardizzazzjoni ħan nitkellmu aktar fuqha fil-konferenza World Standard Day u ħatkun tina l-opportunità biex ikonna kontribut deċisiv anke fil-politika ta' ċessibilità. Nistgħu naħsbu biss li pereżempju wieħed fuq 10 tal-ċittadini Ewropej ibatu minn xi forma jew oħra ta' diżabilità. Jekk irridu nwessaw il-kunċett terz tal-popolazzjoni Ewropea jinsab għandhom problema ta' mobilità imnaqsa u għalhekk nixtaqt nirringrazzja l-Parlament Ewropew lilkom ilkoll għall appoġġ li urejtu speċjalment f'dan l-aħħar punt bil prezentazzjoni fil-plenarja ta' ftit emendi li jimxu f'din id-direzzjoni u dan ikompli juri il-pożizzjoni komuni bejn il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni. L-SME sistem kumpaniji l-imprizi zaru ta' daqs medju. Għadni bosta drabi minħabba l-importanza tas settur anki fl-ambitu tal-politika industrijali. Mannix ninsaw fil-fatt li s-suq intern tagħna huwa sejjes fuq eh, networks mwessa eh, ħafna fejn miljoni ta' tal-SMEs u dan huwa għajn importanti ħafna għal kattir tal-impjiegi u ħaj rappreżentaw dejjem aktar fix-xhur u snin li ġejjin meta anke bil mill ġdid tal-industrija l-kbar aħna rridu nħarsu wkoll l-impjiegi billi nimmiraw aktar fuq l-SMEs. Għal dan l-an, aħna għedin nizaminaw mill-ġdid l-SBA, Small Business Act, sabiex nadottaw għal-kontest strateġiku l-ġdid tal-Unjoni Ewropea u nsaħħu il-twettiq tiegħu fuq kollox minn tal-Istati membri. l ġodda li rridu nintegraw huma maħsuba biex jgħinu l smes biex inkolem tkabbir sostenibli fil-qafas tal-Istrateġija Ewropa 2020. Il-suġġetti ewlenin ta' priorità li rridu naħdmu fuqhom huwa li nħaffu l-aċċess għal kreditu tal-SMEs biex insaħħu l-integrazzjoni tal-SMEs fis swieq dejjem aktar globalizzati u biex nistimulaw il-kompetitività tal-SMEs fuq medda twila ta' żmien anke billi nħaffu l-aċċess għas-suq intern. Għalhekk nixtieq nifraħ nifirħilkom għal darboħra għax intkom kelkom rwol awlini fil-promozzjoni tal-azzjonijiet tal-SMEs u insera fuq l-appoġġ tagħkom biex insaħħaħ l-imtwettiq tal-SBA. Nirringrazzjakom ukoll L-ewwel nett għal passa lin li ħadna f'din id-direzzjoni li ġim wetta grazzi għall-approvazzjoni tad direttiva fuq il-ħlas blura li kien frott xogħol komuni bejn il-Parlament u l-Kummissjoni u anke wkoll imbagħad mal-Kunsill li, li ntlaqa b'entużjażmu kbir f'ħafna pajjiżi u f'ħafna organizzazzjoni differenti fanke fi trade unions differenti anke minnaħa tal-imprenditori kif ukoll minnaħa tal-ħaddiema. Ix-xogħol ma ntemx hawn bħalma ħafna minnkom saħqu fil-konferenza stampa, issa rridu ngħaddu għal fażi ta' traspożizzjoni. Irridu nagħmlu mod biex l-istati membri ikunu jistgħu jimpenjaw ruhom dejjem aktar u ma jitilfux ħin biex ikun hemm implementazzjoni ta' regolamentazzjoni li se twassal għal 180 biljun euro la darba tidħol fis seħħ U dan ifisser li ħanatu ħajja ġdida nifs ġdid lis-suq intern tagħna. Il-bieraħ il-kulleġġ ta' kummissarji il-taqa' mal-Presidenza Ungeriża u jiena tlabt lill presidenza Ungeriża biex tieħu pen politiku tapplika bla riservi l-miżuri tal-SBA u tintegrom fil-konklużjonijiet tal-Kunsill li jridu jiġu adottati fil-ħarif fil-rebbija ta' sena d-dieħla. U f'kollaborazzjoni mal-Banka Ewropea l investimenti il-Kummissjoni hija impenjata biex twassal għal tisħiħ tal-investiment privat, tal-għajnuna tal-imprizi u biex tkun tanċentifu kollha l-innovazzjoni biex ikunu jistgħu jinnovaw l-imprizi tagħna u l-SMEs irid ikollhom aċċess għal finanzjamenti u għalhekk twettiq kontrollat tal-SMEs għal programm ta' innovazzjoni tal-kompetittività miexi ġmielu u ta' b'sodisfazzjoni u għalhekk il-ħakna 29 ftehim mal-imsieħba tagħna u grazzi għal dawn aħna sħaqna fuq self bankarju għal aktar minn 90.000 SME. Il-garanzija għall sme huwa aktar minn 20 200 eh, miljun euro u l-użu ta' dawn il-finanzjamenti għandhom waslu għal self ta' aktar minn 7 biljuni u nofs euro għall-imprizi. Il-politika tal-innovazzjoni. Jiena dejjem intenni li m'hemmx tkabbir mingħajr renovazzjoni u għalhekk irridu morru lilin sabiex nifavorixxu l-offerta ta' investimenti privati fil-riċerka u l-innovazzjoni. Jiena Nawgura li l-komunikazzjoni l-Unjoni għall-Innovazzjoni li ġiet adottata nhar 6 Ottubru li għadda twassal għal tweġibiet konkreti ġodda għal ħtieġa tal-industrija Ewropea, per eżempju l-inħeġġu żvilupp dejjem akbar tal-kapital ta' riskju u użu aktar strateġiku ta' tenders pubbliċi. Għal dan il-għan il-Kommissjoni ser taħdem sabiex ikun hemm fond ta' kapital ta' riskju li jiġi stabilit f'stat membru kun jista' jaħdem u jinvesti b'mod ħieles fl-Unjoni Ewropea kollha. Barra minn hekk, ħanamel l-almu tiegħi sabiex nelimina il-trattamenti fiskali differenti li jimxu kontra l-attivitajiet transnazzjonali u fejn u meħtieġ ħan proponi inizjattiva leġislattiva li twassal għal suq intern ta' veru għal kapital ta' riskju u anki għall imprizi u għall investituri li jixtiequ iwaslu għall innovazzjoni. Barra minn hekk ħajkun hemm interess partikolari mod li l-tenders pubbliċi innovativi u tenders prekommerċali ħajkunu jistgħu jimxu fid-direzzjoni tal-innovazzjoni. Dan narawh minn ħafna pajjiżi u reġuni li qegħdin fuq qudiemnet per eżempju r-Renju Unit, l-Olanda, Finlandja, Svezja u Franza, u dawn huma strumenti għalhekk li eh, huma ta' vantaġġ għall SMEs li l-aktar waslu għall innovazzjoni. Is-servizzi tiegħi qed jistudjaw bħalissa skema ta' finanzjament ta' tenders pubbliċi innovattivi u linja baġitarja ġiet irriservata għal dan il fih dan il-dokument għal l-2011. Sinjuri, qed induma lix hemm ħafna argumenti li nixtieq nittratta magħkom u l-programm ta' ħidma huwa wiesa. Issa fuq iżviluppi ta' setturi speċifiċi l-ewwel dik tal-karozzi. L-2010 kien sena ewlenija għal settur tal-karozzi fir rigward l-adozzjoni ta' minnaħa tal-Kommissjoni għall inizjattivi politiċi importanti u anke dawk leġislativi. L-ewwel net l-adozzjoni ta' komunikazzjonijiet tal-vetturi li ma jnissux u dawk li huma effiċenti fl-użu tal-enerġija ġi imtenni u tkellimna dan propju f'April għamilna grupp ta' livell li Kars 21 u u wkoll dwar l-adozzjoni tal-miżuri li jinkludu vetturi ta' semplifikazzjoni u anki għal regolamentazzjoni komunitarja anke fir rigward l-adozzjoni ta' sigurtà ġenerali tal-vetturi li jwassal biex insaħħu ir-rabta ta' regolamentazzjoni ta' tekniki internazzjonali u ntejbu wkoll il-kompetitività tal-industrija fuq is-settur globali, fuq il livell globali l u wkoll tal-inkludu tratturi u anke li inkludu wkoll il-vetturi ta' żewġ jew tliet roti ġifir il-muturi. Is-sena d-dieħla u ukoll impenn għall-adozzjoni ta' miżuri f'kodeċiżjoni. L-2011 ħajkun ukoll sena u l-adozzjoni ta' miżuri konkreti fl-ambitu ta' standardizzazzjoni għal riċerka sabiex nappoġġaw il-politika ta' promozzjoni ta' verikoli ta' vetturi li jkunu ħarsu l-ambjent u li waslu għal mobilta l-elettriku. Nixtieq Nġbidilkom l-attenzjoni l-inizjattiva oħra li l konvenzjoni ħatiħu sena li d-dieħla fuq vetturi li kunu reġistrati diġa f'stat membru ieħor. Issa naddu għal settur ta' tessuti. Nishtiq nirringrazzja l-Kumitat ta' Suq Intern, Sur President ta' xogħol li għamiltu fuq il-proposta fuq id-denominazzjonijiet ta' settur ta' tessuti. Issa nistennu pożizzjoni tal-Komuni tal-Kunsill sa' l-aħħar tas-sena u f'din il-pożizzjoni għandu jkun hemm appoġġ ta' ħafna mill-emendi minnaħa tal-Parlament. Iżda hemm kwistjoni miftuħa u li hija sensibbli politikament fuq it-tikketta tal-oriġni. Palma tafu, personalment jiena u l-Komissjoni tappoġġa l-pożizzjoni tal-Parlament fil-qasam tat-tikketta tal-oriġni. Issa fir rigward it-tieni qari ħajkonna nintensifikaw in-negozjati sabiex naslu għal kompromess. Jiena nixtieq minn issa nintenni u nisħaq rrida tal-Komissjoni li nikontribwixxu għal negozjati sabiex naslu għal kompromessi bejn il-Kunsill u l-Parlament. Diġà xtaqt għamilt dibattitu dwar il-kompetitività fil rigward il-Kunsil tal-Kompetitività u wasanna fuq livell koroper u livell ta' ministri li naħseb ta' aktar importanza politika għal proposti tal-Parlament Ewropew. Nafu il-kol xinu ma' diffikultajiet u għalek musan qot intennijom. Fir rigward il-prodotti tal-kostruzzjoni tal-bini din dan huwa qasam sensibbli ieħor fir rigward la bossa regolament li wassal kondizzjonijiet armonizzati ta' tqejt fis-suq tal-prodotti nixtieq nifraħ l-ewwel nett lill-rapporter l-onorevoli Steiler għall sforzi tagħha f'settur tant tekniku u tant kumpless. Jiena lest nħabrilkom u sodisfat l-kom l-Komissjoni taqbel mal-maġġor parti tal-proposti ta'kom fil-abbozza rakkomandazzjoni, per eżempju l-kriterju ta' indipendenza, fejn tipproponu punti ta' kuntatt ta' prodotti li naħseb li huwa xira. Fir-rigward teħtieġa li nintroduċu stqarrija obbligatorja għall sustanzi perikolużi li tmur li lin mill-obbligi diġà imposti min-naħa tar regolament Reach jien nixtieq inserħilkom raskom li Reach huwa kompremess bilanċat tajjeb u negozjat għal bosta snin fih dan l-istituzzjonijiet u kapaċi iwieġeb għal tħassib kollu tagħkom. Barra minn hekk jiena nħoss li m'għandniex nagħmlu xkil żejjed fuq il piżijiet żejda li diġà hemm fl-imprizi f'dan is-settur li ħafna drabi huma l-SMEs. Fl-aħħar nixtieq nikkonkludi billi nisħaq fuq l-importanza ta' dawn il-proposti importanti tant fil-kostruzzjoni u għalhekk il-Kummissjoni introduċiet fit-test leġislattiv dispożizzjoni li twassal biex l-mikroimprizi kollhom flessibilta f'dak li għandu x'jaqsam il-proċeduri ta' ċertifikazzjoni tal-standard din hija mm, xi ħaġa li ma minnix kapitu ta' sigurtà l-ewwel netta li l-imprizi rridu xorta waħda juru li l-prodotti tagħhom jirrispettaw l-standards u t-tieni netta għaliex ma napplikawx il-prodotti għal dawk li huma parti mill-kategoriji li għandhom rwol importanti tant għas-sigurtà tal-ħaddiema fiħdan it-tarzni. Din il-miżura għalhekk rridu nisħuh ġiet definita fil-rapport reċenti annwali tal-Better Regulation bħala l-aqwa eżempju tal-applikazzjoni tal-prinċipju aħseb l-ewwel. Għalhekk kummissjoni li hija appoġġjata mill-Kunsill f'dan ir-rigward iżda xorta waħda mhix lesta tiċħat l-esenzjonijiet tal mikro entitajiet. Xorta waħda konvint li la darba niddefinixxu bil-vot tal-ġimgħa d-dieħla l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew f'dan ir-rigward nkunu nistgħu flimkien insibu kompromess propju fuq dan il-punt. Per eżempju, billi naħdmu fuq definizzjoni aħjar tal-kamp ta' applikazzjoni tal-eżenzjonijiet għal mikroimprizi. Biex nagħlaq, Sur President, deputati onorevoli, jiena nixtieq nisħaq għal darboħra kemm jiena interessat li jkun hemm kollaborazzjoni sfiqa u li tagħti il-frott ma' dan il-Parlament Ewropew mhux biss mal-Parlament u mhux biss għaliex huwa dmir istituzzjonali tiegħi għaliex għattajt ħafna snin ma'kom ta' ħidma naf fiċar kemm huwa importanti għal ħajja tal-Unjoni Ewropea rwol attiv u kostruttiv u dejjem aktar leġislattiv nittama tal-Parlament Ewropew hija assembleja parlamentari li il-Kummissjoni issa trid twieġeb minħabba trattat ta' Lisbona. Grazzi. Uh, well, Commissioner, I want to thank you very much indeed for an extremely uh, comprehensive. Grazie ħafna, Aziz Kommissarju, ta' dak l-idea ta' komprensivji. Naħseb daw ma affarijiet li aħna rridu nżommu f'maħna dawn it-tliet sin li ġejjin huwa importanti ħafna inti poġġejt dan kollu fil-kontest tal-istrateġija u aħna naħsbu wkoll li nistgħu ngħidu fil-fatt li kuntenti ħafna li inti sħaqt fuq ħafna mill-kwistjonijiet li aħna f'dan il-kumitat ilna naħdmu dwarhom. U fosthom eh, eh, direttiva, bosta direttivi li aħna naħdmu fuqhom u anka fuq eh, il-pakkett aħna din nistgħu ngħidu li kuntenti ħafna li intom qed internalizzaw il-modda kif dan jistgħu jkunu rispettati li huwa importanti ħafna speċjalment interessanti għalija minħabba li kont rapporter dwar dan is-suġġett u anke dwar it-tessuti kuntenti li ħajħorġu proposti wkoll u anke fuq eh, l-istrumenti ta' miżura kif ukoll prodotti ta' kostruzzjoni Għana nasbu din il-kooperazzjoni titkellem dwar hija wkoll importanti ħafna. Hemm numru ta' kollegi li fil-fatt li jixtiequ jitkellmu dwar dan il-punt u nixtieq nisraqlek nofsija mill-ħin tiegħek jekk jogħġbok, nixtieq li nagħti ħarsa malajr malajr lejn l-lista tal-kellima, nibdew bis-Sinjor Krazzabiz, is-Sinjor Grebhardt, is-Sinjor Kreutzmann, is-Sur Kreutzmann, is-Sur Trafelidis, is-Sur Ġuvan, is-Sur Majer. Mxattiħor li jixtieq jitkellem, jiva diġa semmejtek li l-ek Sur Ġuvan. Signora Hansvek? Titkellem fizem li pipi inti jew? Għat tibda l surġvab inti? Ħana nisimaw li Signora Kazzabilti kjoċ bu kumbat. Signora Hanski. Mela Signora Kazzabilti, Signora Grebhardt, Sur Kreutzmann, Sur Tranzavilidis, Sur Campos, Sur Mayer. Kulħadd kuntent mela kieġbuk sinja krazza bid. Grazie kommissarju, nitkellem bit-Taljan, xtaqt nifraħ eh, lek fuq il-politika industrijali, fuq il-komunikazzjoni tijak, tur l-impenn tijak biex l europa tirkupra u toħroġ mill-krizi u twassal għal-kompetittivita. Jiena kontenta li inti tajt l-importanza biex nifukaw fuq l-ekonomija reali u mux biex fuq l-aspetti finanzjari u xtaqt nitolbok madana kollu la darba qed nħabtu wisna ma' tkabbir perikolus tal-protezzjonizmu nistaw nisimaw minn għandek aktar fuq x'nistgħu nagħmlu fuq il-livell prattiku sabiex innidu u nifavorixxu il-moviment tal-prodotti. Inti semmejt pereżempju il-ġugarelli. Bħalma taf hemm ċertu stati membri li jużaw il-problema tas sigurtà sabiex joħolqu xkil jew inkella test ġdodda jew ċertifikazzjonijiet nazzjonali oħra ġodda li jmorru kontra l-leġiżlazzjoni Ewropea. Xaħġa oħra li xtaqt ngħidlek u nifraħlek fuq il-tnedija tiegħek mill-ġdid f'Ġunju tal-High Level Forum fuq il-katina tal-likel jiena rapporter rrid ntejjeb l-efficienza u l-ġustizja tal- su intern u ħareġ ċar mill-konsultazzjoni ma' shadow rapporter rapporters u l-partit interessati li kunem prattiċi uh, lejali u anke fuq it-tikketti privati. Inti kont president tal-High Level Forum u xtaqt nisma minn għandek jekk inti xtaqt xtamen xi ħaġa li lin mill-leġiżlazzjoni li diġa' hemm fir rigward il-B2C u anki fir rigward l-aspetti business to business tal-unfair practices. Din hija l-aktar ħaġa importanti u eh, ndonajna li dialogu stess bejn il-partit interessati hija parti mis soluzzjoni. Grazzi. Uh, thank you very much, Mrs. Kratza. Mrs. Gephardt. Grazie ħafna, Signor Gephardt, Grazie ħafna, Sur President, nirriġt, grazie ħafna u koll il-Komissarju Tajani jiena diġà kont semmejtu dan li ħanejt issa, però inti ma kontx qiegħed hemmhekk aħna nixtiequ fil-fatt nitolbu skuża fisem il-partit tiegħi minħabba li ħafna mill-membri tal-Partit tas-Soċjalist Demokratiċi qegħdin Budapest minħabba li għandna laqgħa importanti tal-partit tagħna għal din raġuni nixtieq nitlob skuża fisem il-partit tiegħi li ma tantx hawn rappreżentanti mill-Partit Soċjalist Demokratiku inti verament għaltna analiżi dettaljata u ma nasibx li huwa possibbli li verament jiena nikkummenta fuq kollox fuq dak kollu li inti semmejt. U allura nixtieq nifoka biss fuq tliet punti u dan ma jfissirx li dawn il-punti l-oħrajn li inti semmejt mhumiex daqshekk importanti, però ma jistax ikun m'għandix ċans biżejjed sabiex nikkummenta fuq kollox. L-ewwel punt li jiena nixtieq fil-fatt nitkellem dwaru huwa il- punt tar-regolamentazzjoni. is spiq finanzjarji regolati u rewna biċ-ċar illi bla dubju ta' xejn dawn jistgħu jwasslu għal diżastri. Għal din raġuni ir-regolamentazzjoni m'għandix tfisser protezzjoniżmu iżda kompetizzjoni fil- su intern innifsu u dan din il kompetizzjoni ġusta huwa dak li propju aħna nixtiequ fil-politiku tal- fil-politika tas suq intern kif ukoll f'dak li għandu xieqsam protezzjoni tal-konsumatur. Jiena din nixtieq insemmija minħabba li vera ma nixtiex li jkun hemm nuqqas taftejn fuq il-pożizzjoni tagħna, fuq il-pożizzjoni tal-partit tagħna dwar dan il-punt. U dwar f'dan il-kontest fil-fatt jiena nixtieq insaqsi f'dan il-pakket li inti semmejt illi fiħa naħa nipruvaw naqdu fl-imkien dawn il-punti differenti li f'dan il-pakket fil-fatt qed naqdu bostoqsma differenti. Inti rajt kemm kienu eh, kemm kienet diffiċli id-diskussjoni illi aħna kellna fuq il-protezzjoni tal-konsumatur meta konna din nippruvaw naqdu direttivi differenti. Inti x'qed tippjana illi tagħmel fil-ħidma tiegħek fis-snin li ġejjin f'dan il-qasam. Jien ma naħsibx li dak li għandu x'qasam regolamentazzjoni aħna għandna biss Eh, nintroduċu iktar regolamentazzjoni minħabba li aħna konna ħadna l-impenn li konna kemm jista' jkun simplifikazzjoni. Hemm bosta regolamenti li aħna wkoll semmejna iżda dawn għadhom fl istatju ta' implementazzjoni fl-istati membri. Allura jiena nsaqsi li nnifsi jagħmel eh, sens li aħna fil-fatt din diġa insemmu dak li laqas biss huwa implementatu li diġa qegħdin irresqu emendi dwar dan jina qed nitkellem mhux biss f'dak għandu x'aqsam il-benefiċċju tal-konsumaturi, iżda kif f'dak għandu x'aqsam il kredibilta tagħna f'vizavi din il-proċedura. Issa, it-tieni punt dwar is-suq intern jina naħseb li dan huwa punt importanti ħafna għalina fil-partit u aħna darba oħra ħadna l-impressjoni illi l kontroll tas-suq intern huwa xi ħaġa illi diġà li ssir meta l-prodotti jkunu diġà tpoġġew fuq is-suq, ġifieri naraw jekk dawn mhumiex prodotti li verament jaħdmu tajbin u jekk ma jaħdmux tajjeb jitneħħew mis-suq. Għalina għall partit tas Soċjalisti Demokratiċi il-protezzjoni u l-kontroll tas-swieq għandha tibda ħafna qabel mal-prodotti jitpoġġew fuq is-suq. Pereżempju fil-każ tal-ġigarelli, daw il-ġigarelli jridu jkunu ttestjati u kontrollati minn qabel ma jitpoġġew fuq is-suq ħalli naraw jekk dawn mhuwiex siguri sabiex ikunu fidejn it-tfal tagħna. Għal din raġuni jiena naħseb ukoll li fisem il-partit tiegħi Hemm bosta affarijiet li jista' jsir f'dan il-kuntest. Jiena nixtieq nistaqs il-Kummissjoni Ewropea jekk huma l-pożizzjoni tagħhom jistgħu xerġgħu janalizzaw jqisuha daqsxejn f'dak li għandu x'jaqsam iċ-ċertifikati li jinħorġu għal ġugarelli qabel ma dawn jitpoġġew fis-swieq eh, Eh, fis-suq intern tagħna ħalli bekk naraw ukoll dwar il-proposta ta' kompromess li aħna konna menna anka dwar id-direttiva tal ġukarelli li ma kenniex sfortunatament il-maġġoranza eh, ta' bħala appoġġ minnaħa tal-Parlament u laqas fil-Kummissjoni. ġifiri intom tafu eżattament li l-Istati membri u rew illi hemm ħafna ġugarelli perikolużi għat-tfal tagħna li xorta waħda din jitpoġġew fis-suq intern tagħna u fuq dan il-punt irridu verament neħdu azzjoni illum qabel għada. U tirat punt huwa punt li għandu x'jaqsam ħafna ma dak li għadni kemm qed tissa dwar il-kampanja ta' informazzjoni li inti semmejt jiena din il-kampanja ta' informazzjoni tajta ħarsa u nixtieq ngħid illi għandi xi ħaġa illi qiegħda tinkwetani daqsxejn minħabba li din il-kampanja ta' informazzjoni fil-fatt edha tagħti l-impressjoni li ċittadini tagħna illi dan huwa sinjal ta' kwalità u din mhijiex xi ħaġa dan huwa sinjal ta' ċertifikati fil-fatt li permezz jew il-kumpaniji ikunu jistgħu jikkonformaw mal-leġislazzjoni li għandha x'taqsam ma' ċertifikati fuq livell Ewropew, però dan mhuwiex sinjal ta' kwalità u ma nistgħux aħna ngħidu dan lill-konsumaturi tagħna. Dan huwa sinjal illi saru l-analiżi illi kien hemm bżonn f'dak li għandu x'aqsam konformità mal-istandards tal-Unjoni Ewropea. U għadin raġuni jiena kol stajt nara illi laqas biss semma x'għandu jkun il-ġejni f'dak li għandu x'aqsam mis-sinjal li jimmarka il-kwalità ta' prodotti tal-Unjoni Ewropea. Xi ħaġa li tista' titqabbel mal-istess sinjal fil-Ġermanja li jimmarka l-kwalità u anke fi Franza hemm sinjal partikolari. U ħallibek naraw li aħna jkollna xi ħaġa illi tkun tista' tintara fuq livell Ewropew u mbagħad aħna nkunu nistgħu niċċdu lil nafusna mill-sinjal ta' kwalità li aħna napplikaw fil-pajjiżi tagħna fuq bażi individwali. Ġifieri f'dak li għandu qasam l-armonizzazzjoni, aħna mhux dejjem kontra l-armonizzazzjoni, però f'dak li għandu qasam iva s-sinjal ta' kwalità nixtiequ li jkun hemm armonizzazzjoni sieħa. Dawn huma tliet punti li jiena xtaqt insemmi dwar dak li inti u forsi dawn huma imbostaw punti oħra kolli li forsi jista' jkollna ċans il qudiem sabiex niddiskutu, però nixtieq nippermetti li kollegi tiegħi wkoll ikollhom ċans sabiex jitkellmu. Sur Kreuzmann kjoġbok. Grazzi ħafna Sur President Aziz kummissarju nixtieq ukoll li jena nitkellem fuq żewġ punti biss minn dak li jent inti. L-ewwel nett il-possibilità tal-kompetittività u tal-kompetizzjoni iva għal kumpaniji tagħna Ewropej huma jridu jkunu kompetittivi anke fuq il-livell internazzjonali u aħna naħsbu li din il-possibilità li l-kumpaniji tagħna jkunu kompetittivi dan irrit dejjem jinżam f'moħħna minħabba li f'dak li għandu xaqsam l-evalwazzjoni tal-impatt nistgħu ngħidu illi f'dak li għandu xaqsam protezzjoni tal-ambjent dak kien punt importanti u anka l-standard soċjali kif wieħed nista' jista' jaħseb fuq il-possibilità tal-kompetittività anka f'dan li dan jidħol bħala parti integrali mill-evalwazzjoni tal-impatt. Aħna jridu naraw li min-naħa waħda aħna din nitkellmu fuq dan il-punt, però fl-istess jiena din ngħidu li l-kumpaniji jridu jkunu kemm jista' jkun kompetittivi, min-naħa l-oħra aħna din nippruvaw innaqsu l-burokrazija għall kumpaniji żgħar ta' daqs medji U eżempju ieħor importanti f'dan il-kontest huwa li huwa importanti ħafna li Um, aħna rajna fil-fat f'dak li ntuġaqsam l-implementazzjoni ta' regolamentazzjoni tagħna illi il-kumpaniji kbar qegħdin joffru ċertu affarijiet u l-kumpaniji żgħar ta' medju qegħdin ikunu daqsxejn svantaġġati u rridu nippruvaw naraw ġissu namlu f'dan il-kas. U f'dak li għandu xaqsam u koll il-punt tal-kontroll tas suq dan huwa punt importanti. Aħna dejjem għedin niprovaw eh, nintroduċu ċertu bizzuri eh, ta' kontroll ġodda, pero dawn ma jiswew xew jekk dawn ma jkunux implementati fl-istati membri differenti. Ġifiri, eh, aħna rridu naraw u koll li f'dak li għandu xaqsam il-Ministeru tal-Finanzi, jina kelli l-pjaċir li nkun li nżur il-Ministerju tal-Finanzi u jina saqsejtom fuq dan il-punt tal-kontroll tal-tassu u jina smajt u għalu li, li din il-perspettiva dan il-punt tal-kontroll tas-suq jgħat jittieħed minn perspettivi differenti ħafna meta tqabbel l-istati membri ma' xurxin. U aħna rridu naħdmu fl-imkien, rridu noħolqu li aħna jkollna suq eh, jkollna sistema ta' kontroll ta' suq li taħdem tajba illi taħdem minn qabel li tibda minn ħafna qabel mal prodotti jitpoġġew fis-suq tagħna. U għadu raġuni jiena wkoll konsultajt u kollu ħseb daqsxejn f'dak li għandu x'jaqsam l-immigrazzjoni anke f'dak li għandu xaqsam Frontex aħna provajna illi naħdmu ħafna flimkien li konna kooperazzjoni flimkien, però li nippreservaw fl-istessin is-sovranità tal-Istati membri. Per eżempju, jekk aħna jkollna eh, f'Hamburg jew nkella fi bliet oħrajn illi eh, jkun hemm bżonn ta' ċertu u Anke fil-każ tas-swieq iva rrid ikun hemm kontroll anka fil-qasam transatlantiku. Aħna rridu ngħidu lill-Amerikani pereżempju li l-ebda prodott ma jista' jidħol fis-suq tagħna li jekk ma jkollu ċertifikat tas sigurtà nagħtu każ. Din ħaġa aħna ma nippermettuhiex. U għal din raġuni li kieku aħna kellna l-istess standards konna wkoll il-possibilità li aħna fil-kooperazzjoni tagħna transatlantika nkunu nistgħu nimplementaw dawn din il tip ta' proċedura ringrazzjak. Um, uh, I would also Grazzi nixtieq nfakkar il-kollegi li Sur Dugoħt il-Kummissarju tal kummerċi jkun preżenti fil-laqatan li jmiss. Ġifieri tista' tistaqsi domandi direttament lilu wkoll. Qegħdin xi ftit start kollegi għal dastant nitlawkom biex eh, iżommu fil-qosor. is rula, ikjoġbok. Iva, ħan prova nitkellem kemm jista' jkun fil-qosor, però jiena għandi xi ftit punti mhux ħażin. Ma naħsibx li għandi nikdem il-sinijen minħabba li dawk li tkellmu qabli tkellmu naqra fit-tul mhux ħażin. Ġifieri naħseb li nixtieq nitkellem jiena għall-istess tul, però ħan prova nkun konċiża, iva, aħna nistaw naraw li f'dak li għandu x'jaqsam il-punt tal-kontroll tas-suq għalina l-Ġermaniżi dan huwa importanti, dan huwa minħabba l-fatt li fil-gazzetti Ġermaniżi aħna ħin kollu rajna dan il-punt illi kien il-ħin kollu fl-ewwel paġna tal-gazzetti tagħna, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam eżempji u każijiet li rigwardaw il-ġugarelli jiena naħseb ukoll li f'dak li għandu x'jaqsam il-prodotti li daħlu xorta fis-suq tagħna u mbagħad kien hemm bosta organizzazzjonijiet li rappresentaw drittijiet tal-konsumaturi li mbagħad ħeġġu huma stess huma bdew jagħtu l-informazzjoni l-konsumaturi dwar li ma pupi jistgħu jixtru jew le, pereżempju. Jiena naħseb illi f'dak li xaqsam il-kontroll tas-suq hija xi ħaġa importanti ħafna. Iva, però huwa diffiċli li fil-fatt nagħmluha ċara li s-suq aħna l-iktar li huma l-iktar punti importanti f'dak li xaqsam il-livell pubbliku fil-Ġermanja hemm din ix-xewqa u din it-talba li dan kollu jsir responsabilità tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li f'dak li x'jaqsam il-fatt li aħna rridu nkunu jkollna aktar kontroll fis-suq intern aħna rridu naraw ukoll li nitkellmu fuq il-materja prima iżda anke fuq bosta punti oħrajn. Issa dwar il-kwistjoni ta' trasparenza aħna nistgħu naraw li l-Kummissjoni għamlet bosta studji minn bosta organizzazzjoni differenti u aħna bħala parlament rridu konna informazzjoni dettaljata dwar dawn l-analiżi u dwar l-istudji illi qed ikunu l-kummissjonati min-naħa tal-Kummissjoni. Għal din f'dak li għandu xaqsam l-istandardizzazzjoni aħna ma smajna l-ebda punt ieħor. Jena naħseb li importanti ħafna li kieku intom tagħmlu rapport dwar dan il-punt tal-istandardizzazzjoni u anke dwar il-valuri li aħna nixtiequ nimplementaw fl-Istati Membri u aħna nkunu nistgħu mbagħad ninformaw lill pubbliku anke eh, fil-Ġermanja. U għal din raġuni jiena naħseb li iva l-kontroll tas-suq intern irid ikun iktar eh, preċiżat u jiena nixtieq ngħid li dan għandu x'jaqsam ukoll mal-kwistjoni ta' dwana u nixtieq nagħti raġun li kellim li għadu kemm tkellem qabli Dak kien dwar il-punt tal-kontroll tas-suq u dwar il-każijiet tal-ġugarelli naħseb li rridu naħdmu ħafna iktar flimkien aħna maħniġ qegħdin nitkellmu biss fuq il-protezzjoniżmu, aħna din nitkellmu fuq 80 fuq il-fatt li 80% tal-ġugarelli li jinsabu fuq is-suq intern mhumiex it-tassjati kif suppost. Issa dwar eh, l-istandardizzazzjoni jiena naħseb ukoll li għandna din il-proposta li fil-fatt hemm reprezentanti ta' kumpaniji żgħar ta' medji u anke l-organizzazzjoni li rappreżentaw il-konsumaturi aħna nixtiequ nanalizzaw iktar dawn il-proposta minn naħa tagħkom dwar dan. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna koll li l-Small Business Act fil-fatt ikun implementat u naħseb li f'dak li għandu x'jaqsam l-aċċess tal-kumpaniji żgħar ta' daqs medju għal xiri pubbliku jiena naħseb li din hija xi ħaġa importanti ħafna u uh, Anka il kwestjoni ta' e-procurement dan ix-xiri pubbliku permezz tal-internet dan għandu jkun opportunità għal jom ukoll għal kumpaniji żgħar daqs medju. U aħna smajna wkoll eh, eh, prodotti eh, punt lilek issemmi dwar dawn il-prodotti U aħna nafu li l-kumpaniji żgħar ta' medju jistgħu jkunu wkoll fuq żewġ naħat tal-katina tax-xiri jistgħu jkunu mhux biss il-produtturi iżda jistaw kunu kol dak li kunu għadin jishtruhom. Ġifiri, aħna nistaw naraw li aħna jekk ma jkonix din il-protezzjoni, nistaw nipperikolaw ukoll kompani żgħar ta' smidu dwar din il-ġuni jixtiequ illi nirħu kompromess. Grazzi. Grazzi ħafna. Nista' ngħidilkom di responsabilita diretta tas Sur Barnier. Per naħseb li Sir Tani għandu xi kummenti dwar dan ukoll. Dan juri kemm eh, u għawisa x-xogħol li nagħmlu hawnhekk Komment għasir ħafna. Sir President, nixtieq nirringrazzja lill-Kummissarju li refera għal ta' miżuri li huwa jixtieq eh, jaħdem fuqhom fil-futur qarib u għadkellem dwar is-supervizjoni tas-suq standardizzazzjoni li għadha importanza kbira protezzjoni tal-konsumatur. U dan huwa ta' interess tal-grupp tiegħi. U għadkellem dwar il-fondi għall-SMEs u innovazzjoni. Dawn huma ferm importanti, kwistjonijiet ferm importanti, ovvjament jiena konxi tal-fatt li aħna ser naraw riżultat ta' dan kollu fit tal-kriżi. Grazzi ħafna. U issa ngħaddu għal eh, Surda Campos. Sir Giovanni, Sir Mayor, Sir Hensling. Grazzi ħafna, Sir President. Grazzi Kummissarju. <laughs> Skużawni tgħid il-kellima. Bardzo przepraszam. <laughs> Skużawni ħafna. Jiena ma fimtx eżattament xett inti. Jiena ħsibt li għet li biex nitkellem. U għal darba skużawni, iżda jina grat ħafna li inti ġej tal laqatana tagħna. Nixtieq ehm, nifraħlek u nixtieqlek eh, kull kull suċċess u kull eh, determinazzjoni biex inti tkompli b'dan ix-xogħol Mm, jipproponejt eh, Delayed Payment Directive u inti irrid ukoll li dan ikopri l eh, kuntratti ta' bejn in negoti U hawnhekk jiena nixtieq insaqsik kinti inti tarax mm, kemm xi possibilità li l stati membri ma dumux wis, ma jdumux sentejn biex implementaw din id-direttiva, għaliex jiena konvinta li il-negozji jħtiġu din id-direttiva b'mod partikolari issa li għadin niffaċċaw kriżi ekonomika. Għalla stant nixtieq insaqsikom jekk taraw xi din id-direttiva tiġix implementata iktar kmini iktar kmieni qabel sentej ġifiri. U domanda oħra nixtieq inkun naf jekk inti Tista' tgħidilna iktar dwar il-reġistrazzjoni tal-vetturi li diġà ġew reġistrati fl-istat membru ieħor. X'taħseb f'dan f'rigward ta' dan? Din tista' tkun xi importanti ħafna ċittadini tagħna li jieħdu vantaġġ mill-mobilità li fl-Ewropa u jaħdmu f'pajjiżi ieħor mhux fil-pajjiż tal-oriġini tagħhom, grazzi. U għal darba nerġa' niskuża ruħi. Torti għajt il-President li ma konċ ċar. Issa naddu għassur eh, de Campos. Grazzi. President, grazzi tal-prezentazzjoni tijak jidher li hemm isu xi ambigwità reċiproka hawnhekk. Hawnhekk inti qiegħed fil-Kumitat tas Suq Intern, inti tkellem dwar għatta ta' kwistjonijiet, inti għamilt sforzi biex tgħidilna affarijiet li ma ta' interessa lina iżda wkoll aħna sfajna l-qasam ta' responsabilità tijak li murlilin missu uh, eh, intern mill-rimit ta' litra U hawnhekk inti qed din eżattament dak li xtaqna nixtiequ nizimaw. u qed e, Nsaqsu kida mandi aħna, però nixtieq ngħid xi ħaġa biex innaqqas kull ambigwità. Jiena hawnhekk nixtieq nilqa il-Product e, Surveillance Proposal l-approċ tiegħek fuq is-sanità, fuq is-servizzi u l-prodotti ferm importanti. L-eżempju li tajt inti għall-interess tal-Federazzjoni Russa f'dan il-qasam kienet ċaġa interessanti ħafna u jiena nixtieq ukoll ngħidlek li ħana nistgħu naqbla ħafna ma dak li inti dwar il-finanzjament tal-innovazzjoni. Inti tkellem dwar suq eh, risk capital tas suq intern. Forsi allura issa tista' tgħidilna eżattament kif din tista' tapplika. Iżda jitaw u ukoll bħala Viċi President tal-Kummissjoni u qed tispjega leġizlazzjoni tal-Kummissjoni pjantazzjoni għas-sena d-dieħla u allura għandi domanda oħra għalik fuq is-suq intern. Tajna rajt il-kapitlu fuq is-suq intern jiena kon diżappuntata li natura tal-miżuri li kien hemm nizla f'din il-paġna li jiddiskrivi x-xogħol fis-suq intern. Hawnhekk se tgħidli li m'intix il-Kummissarju ta' suq intern. Jien kont naħseb li tnax il-Kummissarju involuti hawnhekk fis-suq l-atta uniku kien jinteressom din il-kwistjoni u kienu jkunu mħazbin ukoll dwar il-kwistjoni. Aħna imħazbin għaliex qed naraw xi kwistjonijiet li ħirġim il-proposti ta' Sur Monti, ta' Professur Monti, mhux biss għaliex huwa kellu xi tħassib u stess eh, Sur Monti dwar dan. Iżda għaliex qed naraw li eh, l-inzjattivi tal-Professur Monti eh, issa qed narawhom biss fl-lista ta' sitt miżuri fuq is-suq uniku. U dan huwa l-bot ħafna mill-livell tal-implementazzjoni li għandna bżonn għall-attus intern tasuqoni, ku skużawni. U għal stant aħna xi frustrati dwar din l-istituzzjoni. Tista' tgħidilna x'taħseb dwar dan? Grazzi ħafna sur De Campos, sur Juvan. Grazzi, sur President. Kommissarju. jiena nixtieq nirrekutalek xi ħaġa li semmew li l-bira, xaħat semmi l-bira, un nitalmu nieħdu talima minn dan Tina hija xi iktar serja mhux sempliċement storja. Dan kien industrijalisti Ewropew li eh, semmili din il-kwistjoni hawnhekk qed nitkellem dwar eh, eh, manifattu produttur tal-lighters ewlieni ġew l-Ewropa. U mi jipproduċuhom fl-Ewropa u jqasmuhom fil-pjata tal-Ewropa u qalu li li 70% eh, tal-lighters huma importati miċ-Ċina. L-istandards huma ddiżinjati b'ċertu mod li inti għandek eh, bil-figura ta' 70%, anzi 76% tal- eh, lighters importati fallew milli jisegwu ir-regoli tagħna tal-awtorizzazzjoni tagħna. Għal minħabba li kellhom kwalità baxxa ħafna. Mbagħad hemm l-lat eh, ekonomiku għal dan għaliex li 10 snin eh, minn wara din is-sitwazzjoni kellna f'għaxar snin, ġifiri kena produzzjoni ta' 100% eh, tal-lighters prodotti fl-Europa, għalissa 30 biss fil-mija. U għallura dak li għedin najja u bħalissa Aħna qed nistabilixxu standards, iżda dawn qegħdin jiġu rispettati jekk aħna nitolbu għalfejn dawn mhux qed jiġu rispettati, hemm kwistjoni ta' kif l-awtoritajiet nazzjonali jirrispettaw dawn dispożizzjonijiet. Wieħed mill-awtoritajiet nazzjonali biċ-ċar skont informazzjoni li għandi jiena. nitkellem dwar l-awtoritajiet eh, ta' Olandiżi fil-Port ta' Rotterdam qed ifallu milli jimplementaw sewwa l-istandards Ewropej u qed jippermettu li s-suq eh, eh, Ewropew jintelab dal prodotti li huma kontrarju għar regoli Ewropej. Kumpaniji Ewropej qegħdin jigżu l-market share fil-postijiet oħra tad-dinja fil-istess standards li għandna fl-Ewropa jiġu forzati. U għal daqstant hawnhekk kummissarju domanda ċara, sempliċi. Ti għandek raġun l istandards huma ċari ħafna importanti dan huwa x-xogħol tal-Kummissjoni. Inti ma taqbilx li mhux biżejjed li ah, dawn għandhom jiġu forzati kif suppost mill-awtoritajiet xirqa. Grazzi. Grazzi huwa interessanti li inti għazilt l lajt ta' sigaretti zda naħseb li hemm ah, affarijiet oħrajn li jitlu taħt l-istess kategorija. Nistgħu nsemmu dan l-istorja dagot li ħajġi ta' magħna u ser jkun mana il-ħamis. Le, għanzi nejżilkom iktar tajt ma u jisser jikunaw biex tassiguraw li tkunu maħna. Prezenti, sur Majer Kjoġbak. Ja, danke schön. Grazie ħafna. Eżis, kollegi, jena nishtim nejti li naqbel ħafna mal kollegi tijaj li tkellmu fuq eh, bosta punti pal prodotti bħal ċertu prodotti u jiena nixtieq ngħid ukoll li hemm bosta kumpaniji zartu daqs medju li verament qegħdin joffru l-iktar opportunitajiet ta' xogħol l-iktar pożizzjonijiet ta' taħriġ u jiena nixtieq ngħid ukoll li huwa importanti ħafna illi aħna fil-fatt għalina fil-komunità u importanti ħafna li jkollna din is-sinjal komunitarju aħna nistgħu naraw li hemm bosta pajjiżi li qed ikollhom suċċess kbir b'dan is-sinjal. Issa f'dan li għandu x'jaqsam il- prodotti tal-kostruzzjoni inti qed titkellem u semmejt ukoll il-kumpaniji mikro mhux biss qegħdin nitkellmu fuq il-kumpaniji żgħar ta' dils medju stanka fuq dawn il-kumpaniji żgħar ħafna u l-kwistjoni tal-aċċess hija xi ħaġa importanti ħafna. Jiena nixtieq ngħid ukoll li jiena dejjem iddefendejt li jkun hemm kemm jista' jkun mill-inqas burokrazija jkun hemm kemm jista' jkun flessibilta u ħelsin, però f'dak li għandu x'jaqsam il-sitwazzjoni fil-Ġermanja fejn aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu mill-inqas restrizzjonijiet ħalli nevitaw li l-istitut tal-kumpaniji l-iżgħar kumpaniji tal-mikro kumpaniji ma jkunx mobbi wis b'dan il-piż burokratiku għal din raġuni naħseb illi dan il-punt rridu nżommu f'moħħna ġifieri aħna min-naħa tagħna nistgħu ngħidu li tkellimna mal-kollegi l-oħrajn u aħna fil-fatt din nixtiequ illi nneħħu din l-eċċezzjoni u hekk minħabba li jiena apparti minn hekk xorta waħda nixtieq ngħid li nles li nilħaq kompromess, però bħala proposta jiena Intu stesset fil-fat li din definizjon tista' titjib li dawn ir-restrizzjonijiet li fil-Ġermanja għandna u li eh, għandhom il-kolli u koll għandhom jindbatu u jenataw fidejn il-Kommissjoni ħalli bekk aħna nejdu mux biss illi dawn il-kumpaniji rritu kollom per eżempju minn 19 ħaddi mażda irridu jkunu verament ċari illi il-kumpaniji li dawn ikunu verament kumpaniji żgħar ħafna. Ħalli bekk kumbat maħna ma nispiċċawx ninkludu wkoll dawn eh, bosta kumpaniji differenti li mbagħad jkunu jistgħu jieħdu vantaġġ minn dawn ir-restrizzjonijiet. Jiena naħseb li importanti ħafna illi niddiskutu fid-dettar dawn il-punti ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nresqu mbagħad proposta ta' kompromess, però sa dakinhar eh, sekk meta jkollna jkollna dawn eh, din id-diskussjoni jiena xorta waħda nixtieq ngħid li jiena kontra dawn l-emendi ringrazzjak well, thank you very much. kollegi għal ehm, skimri ta' opinjoni għedha sekretarja istanti u nasab li inti kummissarju tista' tifhem eżattament li aħna involuti ħafna eh, fi xogħol tiegħek ukoll bosta osma. Jinsana nadilek il-kelma biex inti titratta dawn il-kwistjonijiet kollha eh, li ġew għades eh, issa u nishti li tirrispondi kemm jista' jkun minnhom. Grazzi ħafna problema kiemer. L-ewwel problema li ħarġet minn dan id-dibattitu hija dik tal-monitoraġġ il-supervizjoni tas-suq. Jider li bosta minnkom tkellmu dwar dan u l-kumitat tagħkom huwa propju imħasseb dwar dan. Jiena ma naħsibx u ma nemminx li huwa possibbli li ninsolvu l-problema protezzjonizmu u sorveljanza u rispetta regoli. Mhux bil-fors li regoli rridu ikunu qegħdin hemm biex ħarsu interess esklusivament nazzjonali. Jena naħseb li regoli tajbin jekk ikunu skont ir-regolamentazzjoni komunitarja jistaw ħaffu il-ħarsin ta' ċittadini u anki l-interessi ta' ċittadini dejjem jekk din ir-regolamentazzjoni ma jkollhomx lan li jalqu s-suq intern flok jiftħu aktar. U għalhekk huwa kompitu tal-Istati membri li jagħmlu regoli tajbin u la darba dawn ir-regoli ikunu kontra ir-regolamentazzjoni komunitarja mbagħad hemm is-sanzjonijiet li huma maħsuba propju għal dan l-an. U għalhekk irridu nużaw sens komuni u ma nadottawx regoli li jimminaw l-ċittadini tagħna. Imbagħad, meta nitkellmu dwar regolamentazzjoni aħjar, semmejt propju dan il-punt u wieġeb lil sinjura Gephardt, u ċarli fil-kunċett ta' better regulation irrid irridu nużawh b'mod għaqli, mhux xi dogma u għalek irridu naqsu l-impatt burokratiku u niċċaraw l-affarijiet għal dawk li jridu jużaw ir-regoli u l-liġijiet iżda ma nistawx dan namluħ qabel ma jiġi implementat fl-istati membri differenti. Irridu nevalwaw xinu ma l-konsegwenzi u mbagħad naraw x'tibdiliet nistgħu namlu. Fir-rigward il-kwistjoni l-oħra tas Sur Kreuzmann, meta tkellem dwar il-kompetittività, jiena norbota ma l-kwistjoni tal-better regulation. Aħna introduċejna fil-komunikazzjoni tal-politika ġdida industrijali sensiela ta' testijiet ta' kompetittività. L-ewwel test għandu x'jaqsam mal-Kummissjoni Ewropea ġifieri l-liġijiet kollha li aħna nipproponu fil-Parlament u fil-Kunsill qabel ma joħorġu mill-Kummissjoni Ewropea jridu jgħaddu minn test ta' kompetittività Jiġifieri naraw jekk dawn ir-regoli u se jkunu taħskil jew taħsara għas-sistema jew ċittadini Ewropej. Iżda ovvjament irridu naraw li nagħmlu teks mhux biss ex ante iżda ex post naraw wara kif ħaj jiżvolġu l-affarijiet u dan huwa f'armonija mal-test għax jekk ikun hemm regolamentazzjoni dokument leġislattiv li diġà jgħat japplika ma jistax jimxi kontrih iżda lekk is-sistema kollha fejn hemm ir-regolamentazzjoni timxi f'armonizzazzjoni favur il-kompetittività u għalhekk it-test huwa ex ante iżda wkoll ex post għal dawk il-liġijiet għal dawk ir-regoli li diġà qegħdin fis-seħ. Barra minn hekk daħħalna l-idea ta' test ta' kompetittività anke fir-rigward il-ftehimiet internazzjonali fis-settur tal-kummerċ, jiġifieri qabel ma nifirmaw ftehim kummerċali fuq livell internazzjonali rridu nevalwaw jekk dan il-ftehim hux taħsara jew le għal kompetittività tal-imprizi tagħna. Barra minn hekk, kull sena l-Kummissjoni għandha ħsieb li tippreżenta komunikazzjoni lill kunsill fuq il-kompetittività ta' setturi differenti industrijali u anke l-kompetittività tal-istati membri differenti għaliex aħna konvinti bisħieħ li ma jistax ikun hemm biss ħruġ mill-kriżi billi nimpenjaw biex innaqsu d-dejn iżda rridu nimpen dan huwa tajjeb iżda rridu nimpenjaw ruħna wkoll favur il kompetitivita u dan għandu x'jaqsam ukoll mas-suq intern. Fuq is-supervizjoni dan huwa suġġett wiesa ħafna u kumpless anke fir rigward il-logo CE u l-implementazzjoni tiegħu. Jiena ma biddilx l-għażliet li għamel il-predeċessur tiegħi il-Kummissarju Verhoeven f'din il-kampanja iżda kull tħeġġiġ, kull talba ta' ċarar u nirringrazzja anke l-Sinjura Gebhardt għad dubji li eh, qajmet propju fuq dan jimxu fid-direzzjoni biex naraw li dan ikun logo ta' kwalità u mhux ikun logo ta' ċertifikazzjoni mhux ta' ta' kwalità. Iva, jiena weġibkom ukoll kont fil-smiħ meta kien hemm sur Pittella li mhux jgħatawna l illum li għajjem din il-problema tal-logo CEU u l-logo ta' kwalità. Fuq meta twila ta' żmien tamaw li nsibu logo għal kwalità anke fi snin li ġejjin, iżda aħna rridu naraw kif qed jiġi implementat il-logo CE, rridu naraw li jiġi implementat b'mod xieraq mhux bħala alternattiva għal logos oħrajn l istati membri li jistgħu japplika logos ta' kwalità bħalma diġà qegħdin jagħmlu biex bekk ikun hemm armonizzazzjoni fil-ġejjieni. Jien mhux kontra li jkun hemm armonizzazzjoni, iżda rridu naraw li l-logo CE jintuża tajjeb għaliex nafu li hemm użu bifrodi ta' din il-logo u għalhekk jaħtix li jkun hemm supervizjoni. Ħafna prodotti li jiġu minn pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea għandhom il-logo CE iżda dan jiġi mamul frodi għax mhux vera jkunu għaddew mit-testijiet u l-standards komunitarji għaċ-ċertifikazzjoni u għalek ħankomplu bil-kampanja tagħna u dejjem aktar ħan nippruvaw nuru kemm huwa ta' valur miżjud logo ta' ċertifikazzjoni u mhux logo ta' kwalità. Naħseb li dan huwa l-ewwel pass u għandna bżonn il-ħin. Issa fuq is-supervizjoni tas-suq ħafna minnkom tennow dan il-punt u jiena tkellimt fuq aspetti differenti l-ewwel nett il-Kummissjoni Ewropea dejjem ħatibqa' tirrispetta l prinċipju ta' sussidjarjetà. Aħna l għanna pulizija fil-frontieri u laqqas livell komunitarju ta' pulizija. Iżda, ovvjament rridu nagħmlu riformi tajbin, rridu konna liġijiet tajbin, rridu konna programm multianwali ta' sorveljanza, ninsistu lill istati membri biex jimplementaw bir-reqqa u b'mod sort il-regoli tal-kontroll Signora Juven, l-Onorevoli Juven għalli fċertu portijiet mhux qed jiġu applikati b'mod ċira u fuq dan irridu ninsistu l-Kummissjoni ser tagħmel dan ix-xogħol ħankompli nħeġġeġ l-Istati membri li jrid ikollna impatt ukoll fuq is-suġġett ta' taħriġ min irid jagħmel dan il-kontroll li ma tantx hija sempliċi biex naraw jekk il-logo siqi jistax ikun xira u jikkontrolla jekk il-ġugarelli ikunux siguri. Ħafna drabi jkun hemm sekwestru tal-ġugarelli f'pajjiżi pereżempju fejn il-biratrula ġew sekwestrati eluf u eluf ta' parts tal-ġugarelli ġejjin meċina li ma kinux konformi ma' regoli komunitarji dak li għandu x'jaqsam il-produzzjoni u għalhekk ġew sekwestrati minn naħa tal-pulizija. Aħna rridu niżguraw li dawn is-sekwestri u dawn il-kontrolli ma jkunux ta' darba fil jew skont il-kampjuni iżda jkunu magħmula b'mod kostanti u jkunu magħmula wkoll fl-ajruporti jew fil-punti fejn jitqasmu nafu li l-istati membri jafu diġa li mumma il-punti ta' wasla tal-materjal falsifikat jew inkella li ma jirrispettax ir-regoli l-ġodda. Dak li għandu x'jaqsam ġugarelli u ħaniftaħ parentesi hawn Fir rigward id-direttiva tal-ġugarelli aħna nafu li hija regolamentazzjoni li tista' tiġi modifikata u għalhekk ħan il-taġġiġ kollu li ħaj u l-punti ta' tħassib li ħajresquna l-Istati membri. Diġà għattilkom dan fi smieħ tiegħi qudiem il-Parlament Ewropew ħan nivalwaw il-gruppi ħan nivalwaw ix-xogħol da diġat jagħmluh il-gruppi ta' ħidma fir rigward il-kimiki differenti anke dawk li jfawħu u għalhekk ħanużaw reach u fuq bażi ta' komitoloġija mbagħad nieħdu deċiżjonijiet wara li jkun hemm analiżi bir-reqqa neutra imparzjali f'dan ir-rigward. Ovvjament jien mbagħad lest nadilkom id-data kollha l-Parlament Ewropew ħalli bekk il-Parlament Ewropew ikun informat fuq l-għażliet u d-deċiżjonijiet li ikunu ttieħdu. Minkejja dan dejjem fil-rigward il-supervizjoni ħanaddi għal franċiż għandna dispożizzjonijiet fuq l-regolament 768 tal-2008 fuq il-prodotti ħanaraw il-repex li ħad kopri il-prodotti kollha li forsi mhux koperti bħalissa me regolament u bekk naraw li kunem programmi nazzjonali u kol ta' supervizjoni, u anke dawk il-prodotti li jkunu eh, għaddew midwana. ċertu stati membri diġa batunna risposta u għalu l-Kommissjoni x'inhuma l-deċiżjonijiet tagħhom u l-prodotti x'inhuma fuq is-suq u anki min huma l-kontrolluri fuq il-post. Barra minn hekk irridu nagħmlu kooperazzjoni aktar ma' pajjiżi terzi, mal-Istati Uniti u mal-Kanada u anke maċ-Ċina u l-Ġapun. Biex bekk nevitaw li l-lighters pereżempju li ma jirrispettawx ir-regoli Ewropej jitlu fis-suq Ewropew. F'dak li għandu x'jaqsam l-aċċess għal l-SMEs u għal xi pubbliku għan wieġeb lill kollega jiena favur dan u għanamlu l-almu tagħna sabiex bekk ikunu protagonisti għall-aċċess tal-xi Repubbliku iżda jkunu wkoll ikollhom aċċess dejjem dan għattu minn dejjem jiena għajra SMEs m'hemmx tkattir tal-impjiegi m'hemmx tkabbir u mhux ser ikun hemm progress, speċjalment fil-suq intern. U l-lan tagħna ser ikun li kemm jista' jkun irrażnu il-telf tal-impjiegi u waslu biex ikun hemm aktar produzzjoni anki speċjalment fl istruttura mill-ġdid tal-industrija l-kbar biex dawn ikunu kompetittivi fuq issu dan ovvjament ħajfisser li ħajkun hemm xi telf ta' impjiegi. Iżda aħna bħala politiċi rridu nħarsu mhux biss il-post tax-xogħol, mhux il-post tax-xogħol fil-kumpanija iżda x-xogħol in ġenerali, għalhekk irridu noħolqu sistema leġislattiva u politika li tħares lill-SMEs li huma dawk li jistgħu iwaslu għall-impjiegi dejjem ninsisti fuq l-għan soċjali li għanna. Is-suq intern huwa strument fondamentali iżda mhux is-suq għas-suq innifsu iżda s-suq huwa strument sabiex nwaslu l-politika soċjali, ġifieri strument biex naslu għal tweġibiet konkreti li ċittadini tagħna. Wieġeb ukoll l-Onorevoli Karazza Bilt fir rigward il-prattiki kommerċali fil-fera tal-settur tal-ikel. Palmet aħna wassanna grupp waqafna grupp ta' ħidma ta' livell li li beda jaħdem nhar it-tlieta li għadda u f'dan il-grupp hemm is-setturi kollha li qed jiġu rappreżentati mill-settur tal-bidja sal-konsumatur. U saħansitra huma rappreżentati wkoll l-organizzazzjonijiet li ħarsu drittijiet tal-annimali il-distribuzzjoni fuq skala kbira, il-negozjant, il-trader, il-min jiproduċi, il-bdiewa, rridna ma jkunx hemm stażi bejn il-bidja u ċ-ċittadini rajna il-problemi marbuta ma' distribuzzjoni u nafu li hemm dan preżenti fil-politika agrikola komuni. Hija preżentata wkoll fl-abbozz li preżentajna bħala kulleġġ, skużawni tad dawmin iżda kien hemm dibattitu li l birax ma rnexxinniex intemmu fuq dan is-suġġett kien hemm fil-fatt nuqqas fir-rigward il-pak u għalhekk qed nippruvaw insibu kemm jista' jkun soluzzjonijiet. Inti staqsejtni ħajkun hemm leġislazzjoni ġdida jew regolamentazzjoni ġdida meta tkun meħtieġa u jekk tkun meħtieġa u inti taf li jekk indaħluha f'kuntest dejjem usa ta' per eżempju l-operaturi fuq is-suq li jitolbuna għal regolamentazzjoni ġdida. Il-Kummissarju Barnier fil-grupp ta' livello li qal li huwa disponibbli u għandu rrida li jintervjeni b'regolamentazzjoni ġdida. Jiena mhux kontra dan fi żmien sena l-grupp ta' ħidma ser ikun wasal f'nofs il-mandat tiegħu ikun jista' jgħidilna sitwazzjoni kif inhi u għalhekk m'iniex kontra li matul dan ix-xogħol jista' jkun hemm modifiki leġislattivi biex nagħtu tweġiba marbuta mas-suq il-distribuzzjoni u l-katina tal-ikel sabiex bekk insolvu uħut mill-kwistjonijiet. Dak li għandu x'jaqsam il-reġistrar tal-vetturi, id-direttiva il reġistrar tal vetturi id direttiva ser tiġi proposta fit tmim tal-2011, rridu namlu valutazzjoni tal-impatt u għalhekk għadna qed nivalutaw l-affarijiet ma nistax intik tweġiba. U għaċar li għadna ma nafux eżattament fejn se jkun il-punt ta' wasla u kif għanamlu strutturar ta' test leġislattiv. Fir rigward supervizjoni li weġib ġib, tizda tenżit xi kummenti l-Onorevoli De Campos. Dak li ġi prezentat għalissa għadu biss abbozz sabiex bekk inkunu nistaw naslu għal eh, l-SMA u għalek importanti li ovvjament dejjem daħlu rapporti ambizjużi iżda meta niġu biex nitrasformaw l-idejat fil-prattika mbagħad dejjem huwa komplikat. Għadu dibattitu miftuħ, għadu ma ġewx proposti għadu ma ġewx proposti proposti leġislattivi stess huwa proġett politiku u għalhekk irid jgħaddi minn dibattitu l-Parlament ser isemma l-vuċi tiegħu u naħseb li l-Kummissjoni Ewropea, l-Kummissarju Barnier fost l-oħrajn, ser jikordina x-xogħol u jiena nista' nkun sostitut tiegħu fejn hemm bżonn. Iżda jiena naf nafu l kollega Barnier għandu traduzzjoni twila fil-Parlament Ewropew u mussar joqgħod lura biex jadotta il-punti ta' tħassib li intom tqajmu. U laqqas fir-rigward il-punti li tagħmlu intom bħala Parlament Ewropew. F'dak li għandu x'jaqsam il-prodotti tal-kostruzzjoni, Onorevoli Majer, naħseb li kont ċar fil-diskors tiegħi nħoss li nistaw nsibu kompromess fir-rigward il-mikroentitajiet u l-mikroimprizi u għalhekk il-Kummissjoni qiegħda attenti ħafna għas suġġerimenti li ġejjin mill-Parlament Ewropew u għalhekk intenni li minkejja kien hemm xi perplessitajiet u jinspjegajt lek għala xorta waħda jiena disponibbli biex insibu soluzzjonijiet ta' kompromess li waslu biex il-j'jba l leġislazzjoni tkun aktar effiċenti, speċjalment biex twassal fl-aħħar mill-aħħar biex tkun ta' appoġġ għall smes li huma e, sinsla l-aktar importanti tal-ekonomija Ewropea tagħna. U għalhekk nixtaq ngħidilkom li jiena disponibbli niddiskuti magħkom nitrataw dan argument bħalma minna diġà fid-direttiva ta' ħlas u il ftehim jgħid li hemm 24 xahar ta' żmien għal trasposizjoni. Ħafna pajjiżi, anzi hemm ċertu pajjiżi li diġà għandhom regoli fis seħħ liġijiet fis seħħ bħalissa u għalhekk waslu qabel l-Kummissjoni Ewropea biex jaslu għat trasposizjoni. Aħna nħeġġu l-Istati membri eh, jitrasponu l-liġi mal-er kemm jista' jkun iżda hemm ħin politiku għalhekk ma nistgħux nintervjenu b'mod formali jekk mhux wara il-periodu ta' sentejn. Nittama li jaġdu kemm jista' jkun, naf li hemm il-problema ta' dejn pubbliku f'ċertu pajjiżi li qed jippruvaw komplu jposponu l-affarijiet, iżda dejjem japplika diskors li d-dejn pubbliku rridu nelbuħ għax huwa priorità biex noħorġu mill-kriżi, iżda ma nistgħux naħsbu biss li nelbu din dan l-ixkil jekk rridu li jkollna politika ekonomika li ssaħħaħ is-sistema Ewropea U għalhekk irridu naħdmu flimkien għall għallan ġust biex bekk nkun nistgħu nelbu il-dejn pubbliku u rridu naħdmu wkoll sabiex nżidu l-kompetittività tas sistema industrijali tagħna. U għalhekk jiena qiegħed hawn illum u nqis il-politika tas suq intern waħed mill-istrumenti ewlenin sabiex nżidu l-kompetittività tas sistema industrijali Ewropea biex bekk naqdu aħjar ċittadini Ewropej. Grazzi. Commissioner, I want to uh, thank you very Komissar, nishtiq nirringrazzjak fisem il-kollegi kollha tiegħi. Mhux biss għall-preżentazzjoni tiegħek iżda minħabba li inti dawn id-domandi kollha b'daqshekk dettall. U kif jiena għed fl-introduzzjoni tiegħi aħna napprezzaw ħafna l-kooperazzjoni miegħek. Naħseb li aħna nittrattaw ħafna leġiżlazzjoni miegħek. Ma napprezzaw li titatina ħafna attenzjoni inti u s-servizzi tiegħek. Kabinet tiegħek. Naħseb però li huwa biċċar li x-xogħol li tagħmel inti huwa personali ġifi huwa wieħed evidenti ħafna. Grazzi għal daqstan tal-li kon daqsek eh, prattiku s-segħetina daqsek biċċar. Nirringrazzja l-kollegi tiegħi wkoll, nirringrazzja li s-sinjura Gephardt, Sur Gephardt u Sur Dakampos li ġew hawnhekk biex eh, jagħtu eh, impatt lill grupp eh, l-input tagħhom lill grupp Nistien nfakkarkom li aħna ser nerġgħu nintaqgħu tnejn fis-seba' u kwart ġewwa Strasbourg dwar il product Directive U uh, mbagħad uh, nixtieq ngħidilkom ukoll li l-qalimis ġewwa Brussell uh, ser tkun fid-29 ta' Novembru, it-tnejn ta' wara fit-tlieta ta' nofsinhar u hemmhekk il-kollega De Gucht, il-Kummissarju De Gucht ser jkun preżenti. Nirringrazzjakom ilkoll il-laqas biċċa. Grazzi.